Uh, could I invite everyone to take their places and uh, welcome you. Signori, għadu postkom, nil-għakom, għal-ġinilla ġejna l-ura għanna ġurnata sabiħa biex xemx, et naraw ħafna kollegi li uh, ħadu ħafna kulur wara das sajf Insomma, hija ironika li għanna l-ikbar kamra tal-Kumitat fil-Parlament u għasanda tiqa waħda u ħasra xem ħafna xemx barra. Nilqa lil dawk li il-taqaw maħna anka fuq il-web streaming. Nilqa lil dawk li jarawna b'mod regolari. Skużawna li qegħdin f'kamra pjuttost kbira u qed tirbomja xi ftit Xifti ta' viza minnaħat tal-President, nishti nadotta l-agenda b'mod formali u nishti nejdilkom li il-votazzjoni pjanata fuq il-rizultati ta' trialogu fuq il-pakett il-ġdid leġislattiv li qed mexxi s-Sinjura Rojtova ser jiġi pospost. Għaliex minkejja l-fatt li aħna kellna ftehim konfermat mal-Presidenza Irlandiża permezz ta' tram, ta' dan għadda l-koriper, għatta stati membri għajmu kwistjonijiet permezz ta' premessa li għandha x'taqsam mal-kompetenzi tal-Parlament biex jattendu l-laqat tal-esperti brafta mal-fajl u dinja marbuta ma' ta' kwistjonijiet ta' komitoloġija li ħafna minnkom li huma involuti f'negozjati huma familjari magħha. Nippruvaw insolvu din mal-Presidenza Litwana hemm xi abbozzi ġodda li qegħdin jiġu ċirkulati u rrid nipprova insolvi din il-kwistjoni irrid ikollna laqa oħra mar rapporters u xedaw rapporters biex nikkonfermaw il-ftehim. Sostanza li aħna qbilna dwarha fir-rigward ta' kwistjonijiet tekniċi u t-titib li sar bilna fuqu u hija frustranti li aħna għandna dan in-nuqqas taftejn fuq il-komitoloġija. Net nasumi li adottajna l-agenda. Fakkarkom li aħna ser nivvutaw fl-14 eh, l-approvazzjoni formali mill-Kumitat tal-aħħar ftehim mal-Kunsill fuq id-direttivi kollha tal-Xri Pubbliku. Nixtieq nagħmel ta' kummenti preliminari dwar xoll li saru dak li jrid isir, nixtieq ngħidilkom li l-ġimgħa l-oħra 26-27 ta' wissu aħna kellna missjoni l-Greċja kienet ta' suċċess fisem il komitat ta' Suq Intern din kienet eh, laqal li attendew ħafna nies, kien aċċess eh, l gvern Grek u kien laqatu tli ħafna mal-Ministru Kostas Katikakis. Uwa kien membru kol tal-parlament, issa sar eh, ministru tal-parlament, tal-infrastruttura, -tal svilupp ekonomiku u turizmu, eh, portafol pitos kbir, u għalinna dwar il-pjanijiet tiegħu għal introduzzjoni ta' miżuri ta' suq eh, uniku, riforma fl-ekonomija u ukoll ser imesċi il konsil tal-Kompetitività ser jipprova jikseb mm, rabtiet mill-qrib mal-parlament u ukoll ser jkun hemm żjara qabel il-presidenza tagħhom tal-Greċja li tibda f'jannar Huwa ser huma ser jagħtu importanza partikolari flimkien mal ma' kwistjonijiet oħrajn li hemm fil-ekonomija Griega. Dawk li jaqraw il-gazzetti Griegi b'mod regolari jistgħu jaraw eżattament dan kollu li ġara, iżda ser ikun hemm taqsira eh, tal l-opinjonijiet ta' din il żjara fil-magazin tal-Parlament. Anka jekk ma taqrawx normalment il-magazin tistaw taqraw it-taqsira ta' din il-laqa. Punt ieħor li xtaqt ngħid lill-membri huwa li l-ġimgħa d-dieħla eh, ix-xar id-dieħel huwa ix-xar tas-suq uniku hemm qatt ta' dialogi ta' internet dialogues u ħerqana li kunem għad ta' dialogi ma' membri ta' din il-kumitat eh, fuq suġġetti li ma ta' interess għalikom, zgur li kelkom briefing minn Digimark dwar dan u nixtieq ngħid li Digimark talabkom talabna biex ngħidulkom dwar dan ħafna minnkom eh, xtaqu eh, li kolom dialogu fuq is-suq uniku, ikun tajjeb kieku jkonna firxa tajba tal-membri tal-parlament b'interess differenti, gruppi politiċi differenti minn pajjiżi differenti biex eh, jikkomunikaw mal-ċittadini fuq dan ir-rigward. Issa, Lat formali hemm minuti fil-dossiers tagħkom dawn kopru l ta' Mejju u Ġunju u proċedura normali dawn ser jiġu uh, meqjusa adottati fl ħar tal-laqa sa, kemm intom ma tajmux oġġezzjonijiet sa tmiem il-laqa. Jena grat li nista' niftaħ il sessjoni tal-ħarifa b'rapport ġdid, suġġett ġdid minn uh, Signor Deong. De Jong Jiena grat li shadow rapporters kollha għedinaw. il is Corazza Kurazza Bilt, is-Sinjor Perez, is-Sinjor Ħajli Rula jien u oħrajn. Signor Ribent edha unek u kol fissam il-Kommissjoni u nispera li jirnexilna natulek jien u kol biex tikkummenta fuq dak li għandu xijajt is-sur De Jong. prezenta r-rapport u mbagħad ikonna l-kummenti minn shadow rapporters. U minn membri oħrajn li jixti u jiġbdu li l-attenzjoni. Grazzi, grazzi Malkem, ser niprofa nżon fil-qosor għaliex naħseb li kulħadd kellu ħin biex jaqra rapport kif inhu xi ftit punti ewlenin u żgur nista' nħalli xi punti li jistgħu jiġu diskussi. L-ewwel net nixtieq ngħid li anka qabel ma bdejt niktab ir-rapport dejjem kelli xi fija għas-settur tal um, tal-bej, tal-retail, uh, għaliex hija importanti ħafna l-ekonomija tagħna kif qalet ukoll il-Kummissjoni 15% tal-impjiegi jinsabu fis-settur tal-bej u 10% tal-GDP ġewwa l-Ewropa ġej minħabba dan is-settur u għaldaqstant huwa fattur importanti ħafna. Naħseb ukoll li kulħadd ser ikollu l-esperjenza li il-bejħ mhijiex ix-xiri mhux biss kwistjoni ta' xiri ta' prodotti u servizzi, ta' jew wkoll kwistjoni ta' interazzjoni soċjali u wkoll għandu għandu aspetti kulturali li aħna m'għandna qatt sew. Belt mingħajr eh, ħwienet hija belt mejta u Jiena grat li l-Kumitat permetti li nkun ir-rapporter fuq il-European Retail Action Plan u b'dan f'moħħna xtaqt nipproduċi rapport li huwa utli għas-settur ta' aspetti, ħafna aspetti f'dan ir-rapport għaliex dan huwa bbażat ukoll mhux biss fuq il-pjantazzjoni ta' retail mill-Kummissjoni iżda wkoll fuq il-Green Paper, paper fuq um, prassi kummerċjali inġusti fil-provista tal-ikel uh, li hija huwa suġġett pjuttost differenti anke jekk eh, dawn huma suġġetti kollha relatati ma' xuxin. Uh, jien ċert li uħut mill-kollegi hawnhekk eh, ħossu li huwa ta' punt li ċertu paragrafi huma osra imma kelli noqot attent ħafna biex ninkludi kollox il-punti kollha u nista' nimmaġina li dwar l-ostakli biex nikrijaw su intern fuq aspetti soċjali, sostenibilità, jaf tixtiequ jkollkom iktar informazzjoni minn dak li hemm fir-rapport iżda tistgħu tassiguraw ruħkom li f'dawn l-aspetti kollha jiena lest li naċċetta iktar iktar punti miżjuda ehm, dan huwa dak li stajt nagħmel f'dan l-ispazju li kelli ehm, biss xiftit dak li kont permess uffiċjalment iżda grazzi għas servizzi rnexxi li ninkludi xiftit iktar punti. Uh, Tini punt li jina nishti nejt, għal-ewel parti ta' rapport eh, naħseb li għandu ikunem fi settur tal-bej mannix inqisu il ħwinet il-gbar biss, iżda wkoll dawk iżar. U n-nies m'għandhomx jaħsbu li jiena ma jogħġbunix il-ħwienet il-kbar, e, mmur fi ħwienet il-kbar, iżda mill-lat soċjali u kulturali għal esperjenza tajba ta', xiri u importanti li jkollok varjetà ta' ħwienet. Dak huwa dak li għaluli il-ħwienet il-kbar. Huma wkoll qalu li jbijaw iktar, iktar ma jkun hemm ħwienet madwarhom in-nies ġeneralment eh, jiġu fid-żona tal-ħwienet minħabba l-pluriformity, per eżempju eh, fl-Ingilterra eh, Tesco għalli li il-bira li qed jitilfu xi ftit għal santu għatajb li ninvestu biex ngħinu l-oħrajn Hemm xi kontradizzjoni bejn l-interessi Jekk naraw is-sitwazzjoni, dawn ser ikunu qegħdin jiffaċċjaw kriżi ekonomika eh, huma l-ħwienet iż-żgħar li huma medda l-iktar. Mod ġenerali jekk jiena nqabbel ir-rapport tiegħi ma dak tal-Kummissjoni nistgħu naraw li jiena nagħti iktar importanza li sitwazzjoni tal-kriżi Għaliex dak huwa dak li qaluli il-bejja, il-retail, eh, l-iktar importanti hija li eh, inkampaw fil-kriżi. U mm, anke hemm problema ta' fiduċja minn naħa tal-konsumaturi. Minħabba il-governanza ekonomika possibilitajiet tal-Unjoni Ewropea jiena ma stajċ ma ninkludix referenza għal fatt li jiena nħoss li ma nistax nifhem għalfejn ċertu stati membri għadhom qed jiżidu it-taxxija settur tal-bej eh, tar-retail. Eh, il-vat naraf ġewwa pajjiżi, il-vat żdied b'2 fil-mija u immedjatament kien hemm tnaqqis fil-bejħ u il-fiduċa tal-konsumaturi tal għada pjuttost baxxa. U għal daqstant f'dak l isfond naħseb li għanna nafżaw kontra żieda fit-taxxa li jistgħu jaffettwaw is-settur tal-bej. Jiena konvint li negozjanti jistgħu jisibu is-soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi, għal ħafna sfidi. Fl-istess ħin jiena rajt ħafna eżempji fir-Renju Unit ġewwa pajjiżi stess ukoll ta' politika pubblika li qed tipprova ehm, tagħti spinta lin-negozji tal-High Street u li jippruvaw jindikaw x'tip ta' ħwienet spiss eh, intraprizi ġodda kreattivi u qed jiġu ehm, qed joħorġu partijiet varji tal-belt. Għandu jkun hemm ċertu tip ta' flessibilità fir rigward tal-regoli. Eh, Għandu jkun din tip ta' politika, eh, din miex protezzjonista irrid ikollna politika tajba biżejjed biex id-żoni kummerċali u ċertu żoni fl-ibliet jirġaw iqumu fuq tagħhom. Di mhijiex xaġa li jridu jagħmlu negozjanti eh, weħidhom, ovvjament huma immexxu il negozju weħidhom u jibnu negozju. Zdejk inti tara il situazzjoni il-gvernijiet, il gvernijiet il l autorizzajiet lokali jistaw eh, jwittu triq għal ċertu situazzjoni. Rajna fil-rapport tal-Komissjoni hemm ċertu ostakli mhux meħtieġa u hemm ċertu miżuri tal-gvern li jistgħu jagħmlu l-ħajja iktar diffiċli. It-tieni punt dan dinja xi ħaġa li jiena notajt li tista' twassal għal konfużjoni il-punt tal-e-commerce. Jien m'iniex kontra l-e-commerce. L-e-commerce huwa meħtieġ Dan se jiżviluppa ovvjament, jirġabna ma jġobniex u jippermetti għal ħafna opportunitajiet anka fis settur tal-be u għal daqstan li mandiġ tiġi meqjusa bħala teddida iżda bħala opportunità. U jiena rajt il-bżon li nenfasizza dan li għal xi ħwienet indipendenti linja ta' sfida tkellimt ma' xi eh, sidjien tal-ħwienet. Qalu li ma joġobomx l-internet u ma u eh, ibbijaw fil-ħanut, ma joġobomx il-beħ fuq l-internet. U għal daqstant ċertu edizzjonijiet. Jekk naraw fir-rekomandazzjoni e-commerce hija importanti, eh, da mhux biżejjed irid ikun hemm xi tip ta' politika biex nagħmluha ċara li għandu jkollna soluzzjoni multi-channel anki għal ħwienet iż-żgħar Allura, kien hemm min qala fejn ma jkunx hemm website ukoll flimkien mal-ħanut tiegħek kollok il-website u l-ħanut u mbagħad bil-mod il-mod il-nis jibdew jifmu. Jekk dan ma jsirx il-ħwienet iż-żar ser ikunu tart wis eh, fir rigward tal-iżviluppi tal-e-commerce u ser jitilfu kol eh, mis-suq mill-bejħ u jina ħassejt li dan il-punt ta' min isemmih. Għandix rekomendazzjoni ta' franchising, mux se nidħol wis li iżda naħseb li dan huwa punt ta' min jeżamina. Mux kollox huwa tajjeb dan is-settur. It-tieni parti. Unfair trading practices. għal ċertu nies jiena meqjus bħala persuna kontra eh, ħafna eh, affarijiet kontra l-bdiewa, kontra l-ambjent, eccetera, però dan mhux minnu. Ehm, forsi jaffi kolli nibda l-grupp tiegħi. Jiena provajt permezz ta' ħafna konsultazzjonijiet, kellimt ma' ħafna part Eh, partiti, organizzazzjonijiet tal-bdiju, ecc. biex naraw eżattament se jkun l-aħjar mod biex nimxu din fil rigward ta' prassi inġusti. U sa dan l-istadju għadni minix konvint li il-leġizlazzjoni ser tkun l-aħjar soluzzjoni għal dan. Jekk nintroduċu leġizlazzjoni u ċertu prassi inġusti, zgur li ser ikun hemm ċertu loopholes u il-kumpaniji forsi ser ikunu sf Mm, sforzati biex jizaw dawn il-loopholes. Din mie dan mux l-iktar mod effettiv ta' kif nimxu l-qoddim, iżda fl-istess ħin is-settur ħa inizjattiva, inizjattiva volontarja li ser tiġi mnedija fis-16 ta' settembru b'mod uffiċjali hawnhekk ġewwa Brussell. U dan biex mm, il-kol flimkien niddiskutu mhux biss il-supermarket u produtturi iżda oħrajn ukoll. Tinsewx li hemm ħafna produtturi, distributuri li jieħdu xejn kbira tal-profit li mhumiex supermarket iżda huma kumpaniji fin-nofs huma l-koll jistgħu jiddiskutu flimkien jisibu soluzzjoni jippruvaw jimplementawha. implementawa Għaldaqstant irridu opportunità ġusta biex nuru li din hija inizjattiva serja u li tista' taħdem fil-prattika jekk kulħadd jaqbel magħha u jkun hemm rieda fis-settur biex nimplementawha probabbilment tkunu iktar effettivi eh, milli permezz ta' mm, biċċa leġiżlazzjoni Ewropea oħra. u jekk din tkun effettiva fl-aħħar mill-aħħar. Għandi xi rakkomandazzjonijiet oħrajn anke l-inizjattiva jekk nara l-att tal-infurzar hemm ċertu mekkaniżmi proposti iżda bażikament l-inizjattiva tippermetti għal eh, mekkaniżmi eżistenti fl-istati membri biex dawn isolvu problemi. Jien hemmhekk naħseb li l-partijiet konċernati għandhom jaraw u fix-xhur u snin li ġejjin jekk dan jistax jiġi żviluppat iktar fi dettal. Jiena naħseb ukoll li jekk dan isir il-possibilitajiet huma ikbar u organizzazzjonijiet tal-bdiewa jkunu jistgħu għadu iktar magħhom għaliex din hija l-oġġezzjoni li nasmajt minna tagħhom. Din hija inizjattiva tajba iżda fejn hu l-lat tal-infurzar. U għal daqstant nixtieq nenfasizza dan mingħajr ma nimminna din l-inizjattiva irridu nenfasizzaw li dinja problema rekomandazzjoni oħra li tinsaf fil-rapport hija li immorru il-bot minn ċertu azzjonijiet li jissib ċertu stati membri mhux f'kollha biex ibijaw inqas mill um, mill-cost price, ġifir prezz li kun ħallas il-supermarket għalija jew il-kumpanija. Kun hemm sistema li ma tippermettix dan tagħti ċertu garanziji u jiena tkellimt ma' uh, supermarkets kbar li qablu miegħi dwar dan din hija xi ħaġa li ma tmurx kontra supermarkets toffri level playing field u hemm ħafna supermarkets li għalu li kunu kontenti kieku ma jkollhomx għal xiex jikkompetu biex ibijaw iktar eh, prezz iktar baxx mill-cost price. Jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lesti nirrispondihom iktar tal grazzi. Tajjeb wis, mela, aħna għandna madwar 25 minuta, 20-25 minuta biex nirċu mistoqsijiet u anki qed nara li Sinjura Tyler tixtieq titkellem għaw xi ħadd ieħor li jixtieq forsi eh, jingħaqad fost il-kellima. Mela, ħanati l-kelma lill-Sinjura Korazza Bilt li hija Shadow Rapporter ta' l-PPE. Iva, grazzi ta' sew l-ewenet permetti li nilqa' ix-xogħol kollu li għamel Dennis Young permezz tar-rapport tiegħu aħna naqsmu bisħieħ ħafna mill-punti tiegħu fi fatt aħna kuntenti ħafna għaliex kien hemm kontinwità u anki x-xogħol tal-Parlament flimkien mal-Kummissjoni kien tajb ħafna u anki irċevejna ħafna għajnuna mill-partit interessani. U dan għani wkoll Eh, fil-rapport li namilt li adottajna fl-2011 u li aħna u kol rridu natu għad-dinjeta taħħa fl-Unjoni Ewropea. Il-rapport tiegħek juri li aħna qed inkunu impenjati, aħna qegħdin narfu l-importanza tal-beħ l-imnut u aħna fil-fatt nixtiequ nuru li il-kriżi mhux eh, edha taqsek kollan impatt qawwi fuq il-tip il ta' Eh, impieg ġdid. Fuq il-kwistjoni ta' tfaddil, naħseb bil-pjantazzjoni aħna diġar nexxilna nieħdu approċ pragmatiku biex nħarsu b'mod konkret kif aħna nistaw niksbu libertà u ġustizzja. U jien naħseb li il-fat li insalvaw il postijiet iż-żar, anke li jkun hemm aċċess tal-konsumaturi, l-postijiet remoti, u anke l-konsumaturi jkollhom għażla u anke għal dawk li jgħixu fiċ-ċentru. L-aħjar mod li nagħmlu dan u li nipproteġu billi niftħu is-swieq. Napoġġaw ukoll l-innovazzjoni, l-imprenditorjalità, kif qal Dennis ukoll u nassikuraw li huma wkoll jistgħu jkunu kompetittivi ma naħsibx li ħan nistgħu nipproteġu s-sussidji u inkella intervenzjoni pubblika, ma naħsibx li nistgħu eh, noħorġu mill-kriżi billi eh, nkomplu nżidu d-dejn kemm fuq livell lokali fuq nazzjonali, għalhekk jien napprezza Dennis li inti insestejt li aħna m'għandniex nkunu protezzjonisti. U naf li inti m'intix taħseb dak il-mod. Nixtieq ukoll ngħid li l-kwistjoni ta' il-needs test ekonomiku huwa importanti ħafna jiena naħdem bħala rapporter fuq id-derfettiva tas servizzi. Hawnhekk għandna l-istess problema il- needs test ekonomiku hija kwistjoni ta' protezzjonizmu ta' bilħaq u tista' toħloq problemi għal libertà ta' moviment ta' prodotti u servizzi u possibilità ta' twaqqif ġifri mekk ħanressa emenda fuq dan il-punt. Qed ngħidlek minn issa. Jiena naħseb ukoll li dak li inti ikkoreġejt u anki l kjerifika li għamilt u li jiena napprezza ferm kif inti qed tara l-e-commerce huwa importanti ħafna u tajb ħafna mhix tedida hija hija possibilta ħafna nies però jibżaw minna, però aħna ma xin inwaqfuha u żvilupp pożittiv. U ta' irridu niffaċċel il-tawa wkoll Issa, minn bej 2B jina kontenta li najt li aħna din naħdmu fuq l-istess linja. Izmina l-ideologija spiċċer, rridu nħdu approċ pragmatiku, rridu naraw xi jaħdmu jkun effettiv, mhix kwistjoni għodu nippenalizzaw l-kumpaniji l-kbar, nittrattaw l-SMEs bħala vittmi, rridu naraw eżattament x'jaħdem li jkun hemm iktar trasparenza, jkun hemm aktar ġustizzja. Mhux biss eh, fi Brussell imma fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja reali tal-pajjiżi tagħna. Li natu eh, libertà għal-għażla u libertà l-konsumaturi u anki libertà l-atturi kollha. F'dan il-ragward aħna nasab imxejna u morna lil hemm. Ħadna l-opportunità biex nikkumplimentaw u anki nifirħu il-membri li ħadu sem f'din il-pjattaforma tal-li adottaw mhux biss il-prinċipji imma anki l-miżuri ta' implementazzjoni. Issa aħna nittamaw li ikunem il-firmar mill-partit interessati nittamaw l-organizzazzjoni tal-bdiju għalli kienu jipparteċipaw b'mod kostruttiv u b'mod attiv matul il-proċess kollu kemmu ser ikunem possibilita biex nakkomodaw il-tħassib taħħom, il-tħassib leġittimu b'tali mod li kullħat ikun jista' jkun sodisfat. Jina nittama li permezz ta' lajnuna tal-kommissjoni u bl-impatt ta' l-impatt ta' evalwazzjoni minħa tal-Komissjoni aħna jkollna riżultat pożittiv u jiena naħseb li bħalissa dak li importanti u li niverifikaw ir-riżultati u mhux noqogħdu niddiskutu b'mod teoretiku jekk hux tajb li jkollna leġiżlazzjoni li rridu ngħaddu mill-kliem għall fatti. Aħna rridu naraw bidla fil-kultura wkoll jiena u koll nishtiq nappoġġa malar malar Dennis the Young fuq is sostenibilità U għaffem importanti li il-retailer u l-komunità tal-fornizzjoni ħdu responsabilta kif qed jagħmlu għandu jkun magħruf ukoll b'numru ta' miżuri volontari u jkomplu jinvestu fl-R&D, jkomplu jinvestu fl-innovazzjoni biex naqsu l-iskartu biex iżidu l-effiċenza. Nix li nippoġġak ukoll fuq il-kwistjoni tal-labeling, Dennis għaliex jidher li regoli differenti fuq il-labeling, il-Komissjoni taħdem fuq dan, fuq l-tikketjar, pero għalissa dan mux ta' benefiċċju għal konsumaturi u ukoll li naħdem miegħek u ma' shadows l-oħra u li nkomplu wkoll eh, nżommu minn ta' qudiem il retail nħdu din l-opportunità sur President nittama li inti tagħmel hekk li istiden il kulħadd għal eh, roundtable tar-retail Dan huwa neċessarju anki mitlub mir-rapport fuq il- il-suq tar retail mod effiċjenti u ġust dan jien kemm il-komunità tar retail u tal-fornituri biex jgħidulna eżattament qed jagħmlu biex jaġġornaw ruhom anke jgħidulna x'inhi il pożizzjoni bħalissa u biex noħolqu pożittività anki fil-dak li u B2B negozju ma negozju ieħor hekk huwa importanti għalina fi żmien ta' kumitat li nkomplu nagħtu l-appoġġ tagħna u naraw meċ x'nistgħu nagħmlu biex niffaċilitaw il-bejja bl-imnud biex inkunu eh, produttivi u noħolqu l-impjieg. Grazzi tassew. Jina konser għamilek, però inti għamilt aħbar b'mod tajb ħafna. kon passjonali ħafna Provjament jina ser nirrepeti dak li għattinti, daħ jkun fi 26 ta' settembru fit 3 ta' turnof sinar, daħ jkun u kol imxandar minn fuq l-internet. Iġbir daw kolla li jaħdmu f'dan il-qasam jista' jissiħeb maħna għawnek jew inkella iħares jew jara dan fl-internet. Ħanati il-kelma lil-Sinjora Perez fisem il-grupp tal-SND. Grazie tassew, Sinjora President. L-ewwel qed tippermetti li ngħid kemm jiena sodisfatta bir-rapport eċċellenti li tfassal Mr. De Jongis u għabħed vera bilanċat, xi ħaġa li jiena naqbel magħha fi sħiħ. Kif saħaq fir rapport aħna nafu li l beħb li nutu huwa settur verament partikolari biex anki joħloq ix-xogħol u anke l-imprenditorija. U affermi importanti wkoll li aħna nersqu lejn aktar konsum sostenibli. Madana kollu permezz tal-krizi u anki permezz ta' miżuri ta' austerita aħna naraw effetti fuq is-settur bil-beħ li qed jonqos. U fil-fat aħna rajna tnaqqis matul is-snin u dan qed iwassal ukoll għal tnaqqis fil-ħolqin tax-xogħol fil- fil-retail. U dan qed jaffettwa wkoll il-form ta' distribuzzjoni, speċjalment anki f'dawk li huma eh, industriji żgħar Isur De Jong għal tajjeb ħafna meta najdu li belt minar ħwienet hija belt mejta. Aħna unnek mux nitkelmu dwar protezzjonizmu, qed nitkellmu dwar fat li rridu nilħu bilanċ bejn is-sopravivenza ta' l-intraprizi żgħar jew il-ħwienet zar u l-ħwienet kbar u anki il-ħwienet immexxijiem il-familji. Pereżempju, fi Spanja il-beħ bl-imnut waqa' 10.6 32 xar ta' krizi xar wara liħor u għalek jena nħoss li ta' bilħa għanna bżon noħolqu din it-tip ta' komunikazzjoni. U din għandha tħares lejn il-kwistjonijiet l-oħra ġifiri l-impatt tal-krizi ekonomika fuq is-settur, bżieda fil-vat, fir-rati tal-vat u anki r-riklassifikazzjoni ta' prodotti Eh, il-kriżi finanzjar ċetra ċatra, l kondizjonijiet tax-xogħol u anki l-abbużi li qegħdin naraw f'dak li hu s-settur tal-beħ bl-imnut li jaffettwa b'mod partikolari lin-nisa il-ħaddima binqas ħiliet u l-immigranti, il-ġlida kontra l-ekonomija, is-sewda u anki l-evażjoni tat-taxxa, rrid nippruvaw nevitaw ukoll burokrazija u anki noħolqu eh, niftħu proċeduri, anki nagħmlu empowerment tal-konsumaturi, speċjalment dawk li huma l-aktar vulnerabbli u, u anki nerġaw nirrokaw iċ-ċentri ta' distribuzzjoni u anki nissudaw il-regoli. Aħna rridu nesploraw kol kwistjonijiet oħra bħal per eżempju swieq lokali, nattivaw mill-ġdid il-suq u talba fis-suq u anki nipruvaw inkisru pis amministrattiv. Għanna bżon nevitaw zida fir-regoli jew inkella anki tnaqir ta' ċentri urbani rridu niggarantixxu wkoll li nipproteġu il-wirt kulturali tagħna. Jiena ninsab kuntent ħafna li qed nara din inizjattiva volontarja hija ewwel pass, però rridu nkunu tar qalbina f'dan l-aspett. Għaliex il-kummerċ mhux ġust huwa wieħed mill-akbar ostakli li aħna rridu verament nindirizzaw. Fiħdan il-beħ blimnut jekk aħna nixtiequ nevitaw l-abbużi, tassazzjoni aħjar sensitività soċjali dawn ma neċessarji sabiex aħna insaħħu l-produttività. Mbagħad nixtieq nirringrazzja mill-ġdid ir-rapporter u jiena iva ser nkunet qed għamend amendi f'konformità ma' dak li għadni kifat issa. Grazzi tassew. Issa nagħti il-kelma il-Sur Logahard fissem l-għaldi, jina ser nitkellem fil qossor Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll ir rapporter għal-rapport tijaw. U rapport tajb ħafna adegwat. U Sur Diong għawnek bla dubju tkellim fuq l-aktar aspetti importanti ta' dan is-suġġett. Aħna u koll imħasba dwar is-sitwazzjoni tal-settur tal-beħ blimnu, għandna ħafna diskussjoni aħna lura fid danimarka kif aħna nistgħu nelbu il-konsegwenzi tal-kriżi. tikom eżempju wieħed aħna għandna wkoll diskussjoni tad-dejjin fuq il-ħwienet iż-żar, fl-ibliet. U ma nistgħux ma naqblux f'dan il-kumitat fuq il-ħtieġa li iva rridu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. Forsi hawn nuqqas taqbil fuq kif nimxu l-metodi jew il-metodi li ser nużaw biex nilqu l-għanijiet tagħna, però jien nista' ngħidilkom li aħna naqblu mal-Sinjura Korazza Bilt dak li għandna bżonn u li nifmu li it-trasparenza u l-mod kif nistgħu nimxu l-qudiem u l protezzjoniżmu mhux mod kif nistgħu nimxu l-qudiem. Jina smajt ukoll U fil-fatħad gost nisma dan, għawnek mux għed fil-protezzjonizmu. Is-sur de Jong fisser dan. U dan u appuntat luq tajb ħafna. Irridu nsibu fil-prattika xet nfissru meta najdu dan. U il-grupp liberali bla dubju ser jissiħab ser jissiħab għal dawk li huma suġġerimenti tajbin sakemm aħna ma nkunux qed nitkellmu fuq protezzjonizmu jew biex ninterferixxu jew nirndaħlu Ovvjament, se namlu fuq livell Ewropew, permettu li najd il-kom issa tukom ftit kummenti minnaħa tal-grupp tagħna, l-grupp liberali, aħna nixu li kunem aktar trasparenza, implementazzjoni effiċenti u anki użu tal-leġizlazzjoni mod effettiv għaliex aħna l-koll smajna fl-ismih li kellna l-biraħ li hemm ħafna problemi fi stati membri differenti aħna qed naraw hemm xejra wkoll li eh, għandna e, tendenza li nipproteġu dan is-settur fuq ċertu livell u dan mhux qed jaħdem tajjeb. Għax fil-fatt anki il-membri ta' dan is-settur irreġistraw u qalu dan l-istess ħaġa. Aħna ser inresqu wkoll xi emendi fuq punti ta' reġistrazzjoni, aħna wkoll nixtiequ noħolqu ambjent fejn l-e-commerce ikun jista' jikber u jizviluppa, Jina innutajt li ir-rapporter ukoll semma l-e-commerce jinħad għos nisma li inti eh, ma konċ kontra l-e-commerce, ħaġa tajba li qed naraw dan, nistgħu naħdmu f'dan l-aspett ukoll, forsi aħna għandna xi amendi wkoll għal dan ir-rigward għaliex l-e-commerce wara kollox u għal mod kif nistgħu nimxu l qudiem Jiena naħseb li s-settur innifsu għalhekk issa jrid jifhem li jiġifieri il-ħwienet iż żgħar jridu jifmu li jridu jagħmlu xi ħaġa u manfushom jridu jelbu din il-kultura, din dan l-ostaklu kulturali Jina nista' nara wkoll li dan huwa staklu kbir anke persuni tal etatija tiegħi u anke ikbar sabiex jifmu li din hija xi ħaġa ekstra m'għandhomx għalfejn jgħalqu l-ħanut tagħhom imma jridu jiżviluppaw ukoll il-kummerċ tagħhom mod elettroniku. Dan huwa xogħol ukoll jrid jagħmel l-istat, ġifieri aħna nistgħu noħolqu xi tip ta' qafas flimkien mas-settur din tkun ħaġa mixtieqa. U jien naħseb dan u l-mod kif nistgħu nimxu l qoddim Jekk aħna sanħarsu lejn il-leġizlazzjoni kif għattilkom, m'għandniex dubju li il- Retailers ħarsu lejn it-kabbir u l-ħolqin tax-xogħol fl-Ewropa, ġifri aħna rridu naraw kif dan il-settur jista' jħaq il-potenzjal sieħ tiegħu. Dan ma jsirx billi nimponu limitazzjonijiet fuq in-negozju, il-trasparenza u għal-mod kif nistaw nimxu l-qoddim, nistaw naħdmu ma dan is-settur fejn u qafas fejn dan is-settur jista' jopera. Iġifri huma jridu jaċċettaw ċertu tip ta' leġizlazzjoni fil-waqt li aħna nassikuraw li leġiżlazzjoni eżistenti tista' taħdem aħna u kol rridu naraw li ser ikunem konsegwenzi għall-istati membri li ma jirrispettawx leġizlazzjoni eżistenti u għalek aħna għanna ħafna xogħol x'namlu għal ħafna snin aħna tlabna għal xi tip ta' leġiżlazzjoni, però naħseb li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam ukoll. Jien naħseb ħani hawnhekk, ovvjament għandi kummenti li nixtieq ngħaddi għal numru ta' paragrafi, però m'għandix biżejt ħin biex noqgħod nidħol fid-dettall. Mela ser nieqaf hawnhekk u jiena ħerqan biex nikopera aktar magħkom. Grazzi. Good, thank you very much. Grazzi tassew. Iva, bla dubju aħna nafu li għandkom konsiderazzjoni fuq l-amendi, ċifrħan komplu aktar bid-diskussjoni. Is-sinjura Rules, sa' kjoġbek. Iva jinser nitkellem fil-qosor, għaliex ovvjament il-ħin qed jafas. Jien nixtieq nirringrazzja lil Sur De Jong minn qalbi għal rapport bilanċjat tiegħu. Iva nista' ngħid li kien verament bilanċjat għaliex jiena nista' ngħid li dan is-suġġett huwa pjuttost suġġett kontroversjali. Dawn l-aħħar ġranet, jiena u l-impiegati tija jirċevejna ħafna telefonati uħut minnom kienu fil fad daqxejn ansjużi dwar amenda jew oħra. Nista' ngħid li iva f'dan ir-rapport, però għandna bilanċ. U jiena mhux ser nkun qed inressaq emendi għaliex naħseb li l bilanċ li l-ħaqna hawnhekk huwa bilanċ bilanċ tajjeb. Mo partikolari nixtieq insemmi wkoll il-pjantazzjoni Ewropea għal settur tal-bejja ħaf l-imnut, jien naħseb importanti ħafna li jkun hemm kolla kollha interessati li jinvolvu ruhom. Aħna kellna xinu qastaftej ma' rapport li kien tfassal qabel, pero Issa, nuqqas taftejn bejn ċertu bejja tal-imnut u partijiet oħra interessati jew inkella bdiwa jew fornituri. Hemm kwistjonijiet differenti u distinti minn xulxin. Dan ir-rapport però qed jipprova jħars il-qudiem lejn il-futur għal dan is-settur, speċjalment meta nqisu l-isfidi li ħolqot u ġabet magħhom il-kriżi finanzjarji naħseb is-sur għamel xogħol verament tajjeb u jien nixtieq nirringrazzjah minn qalbi. Kentejn fuq xi ħaġa oħra. Din tista' tkun problema għalina. Paragrafu 9. L-aktar ħanitkellem fuq paragrafu 9 Hawnhekk aħna għandna il-drittijiet tal-autoritajiet lokali biex jimpenjaw ruħom fl-ippjanar. Fil-passat aħna tallimna li jekk inti ma timpenjax ruħek fl-ippjanar, il-bliet ċentrali jistaw imutu. Nistaw nispiċaw ehm, ħwienet barra il-ċentru tal-belt. Hawnhekk nista' naqbel ma' Sur De Jong, jiena naħseb li għanna taħlita tajba ta' ħwienet kbar u ħwienet zar, jew bejja tal-imnut zar. Ma jistax ikollna ċentri fl-ibliet tal-ibliet li jispiċċaw imutu u dan kollu jeħtieġ li pjanar ovvjament. Grazzi. Grazzi tassew, jekk tippermettu li jiena nixtieq nitkellem ukoll bħala xellu rapporter attiv, jina kont ħerqan ħafna biex nsegwi din il-qasam il-qasam u nirringrazzjakom il-kol Jien naħseb il-fatt li għajimna il-profil dwar kwistjoni ta' politika marbuta mal-retailing mod aktar wita ġifiri mhux bisma l naħseb u aspett importanti. U hawnhekk nistgħu nieħdu u nerfaw il-kreditu tagħna jina il-mertu tagħna kuntent ħafna bil-xogħol li għamilna. Danis Ivan teħloq rapport eċċellenti, anki il-mod bilanċat kif fassal dan ir-rapport, f'konnet nitħattu aħna jien naħseb li għanna għan. Anki li natu valur. Jina u nek xtaqt insemmi numru ta' kwistjonijiet li jiex l-om attenzjoni naħseb li l-operazzjonijiet importanti ħafna. Jekk aħna nistudjaw l-scoreboard li hawnhekk insibu msemmi fir-rapport, insemmu wkoll differenza fil-prezzijiet anki għal commodities bażiċi Anki fl-Europa din nistaw najdu għalija pjuttost wisa u fil-fat is-swieq mhux qed jaħdmu kif suppost tal-konsumaturi jew inkella l-katina tal-fornizzjoni bħala xaġa sħiħa, jien naħseb li hemm evidenza ċara u kollega tagħna semma dan il-punt fil-fat, kienem dejja bl-imnut fejn issuġġerew li diffikultajiet ġeografiċi jiġu jiġu nfasla wkoll minn ċertu operaturi biex jaraw kif eh, dawn jistgħu jimbijaw bl-ingrossa qabel ma jimbijaw bl-imnut. Din ingħatat attenzjoni ġifieri f'dak il-każ ħajkun hemm differenzi fil-prezzijiet anke fis-swieq. U dawn kienu, dawn kienu punti li tqajmu wkoll minn kollegi tagħna tal-vant tal-Ewropa għaliex il-kwalità tal-prodotti normalment ivarjaw minn pajjiż għal ieħor u Sissa ħna ma kellniex evidenzja xjentifika dwar dan, pero dawk fostna li marru uh, fi zjarat esperjenzaw din il-ħaġa u fil-fatt għajmu dawn il-punti u kol, dawn huma marbuta mal suq waħdini tal-prodotti u mux tas-servizzi, mbagħad hemm kwistjoni oħra ġenerali dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' prodotti, ta' ispezzjonijiet, is sorveljenza ta' suq, dan kollu ser ikollu impatt fuq il-bejja bl u anki il-kwalità tal-prodotti lej il-konsumaturi. Għalhekk Jina unek qed indaħħal estensjoni fil-kompetenza tagħna, allura forsi se nressaq amendi f'dan is-settur partikolari. Nixtieq ukoll nirrikomandak tal-inti ressaq tal-ewwel darba amenda fuq il-franchising. Issa, il-franchising huwa mekkaniżmu importanti ħafna għal ħafna imprenditori biex jwaqfu negozji tagħhom u din hija mifruxa u jiena naħseb li meta din titmexxa b'mod tajjeb, naħseb tista' ssarraf bħala kontribut tajjeb għall attività ekonomika. Inti indikajt ukoll numru ta' aspetti dwar il-kompetizzjoni u anki ftejmit li forsi rridu nħarsu mill-ġdid lejhom. Kien hemm sottomissjonijiet li huma li ġew li tresqu minn ċertu persuni li huma involuti fil-franchising u forsi tajp li naraw eżatt aktar bir-reqqa x'qed tajt hemmhekk anki jkollna l-aħjar lingwaġġ. Għalek, u daw żewġ kwistjonijiet jiena naħseb li ser inressa numru ta' ta' sabiex aħna kun nistgħu nimxu l qoddim U fl-aħħar net fuq il-kwistjoni ta' e-commerce, jiena naħseb li bħala settur tal-bejħ bimnuti naħseb l-innovazzjoni huwa importanti ħafna et dem ma jaddizmin iktar tiżviluppa rridu lek noħolqu għafas biex ikun hemm involviment tas settur privat u anki s-settur kompetittiv. Dan ifisser li aħna nippruvaw li niffaċilitaw dħul ta' persuni ġodda fis-suq. Però waħda mill-aspetti interessanti ta' żjara tagħna fil-Greċja ġimma l kienet li inattatenna evidenza mi trade unions tal-Greċja li seri fil-patti publikaw rapport din il-ġimma u jissuġġerix li waħda mill-problemi tal-ekonomija griega f'ċertu setturi i nuqqas ta' kompetizzjoni u storja fejn kienem innuqqas ta' inkoraġġiment biex wieħed jiftaħ is-suq u biex ikun hemm aktar kompetizzjoni. U fil-fatt aħna nixtiequ nindirizzaw din il-kwistjoni u għanku ma stidnu fil-fat l jisdi biex jajnu għu maħars lejnum ta' setturi. U dawn jorbtu kol ma l-kwistjoni li naqajjem taktar kmieni, ġifri għanna perspettivi dwar in għasta ta' kompetizzjoni minħabba ġeografija li għanna, jew l attivitajiet li mhux qed inkoraġiċu id-dħul fis-suq, dan huwa importanti ħafna għas-settur tal-bija blimnu, tu forsi nistudna wkoll lill-Kummissjoni il signora Ribin fil-flimkien mal-kollegi taħħa f'DG Enterprise li hija responsabbli wkoll għal kompetizzjoni fis Sejna naf li qed ma fussin bil-ħin, però naħseb naf ftit ħin u għalhekk issa għandi tlet kellima fil- istatija l-istat nitlobkom biex tkunu osra, żommu mal-ħin. Mela, ħanatikom mela għanna Sinjor Steiler, il-Sinjura Abela, u s-sur Panzeri. Għaw xaħtiħor li xtiq kontribuċi issa l ċans taqom. Jek joġbok. Thank you, Mr. Chief. Grazie għafna, President. Grazie l-rapporter tana u koll jina naħseb. L-approċ tija kien wieħed il intlaqa tajb ħafna. Jina naf li jintom appoġġajtu l-autoritajiet għal kompetizzjoni fil-bejħ bl-imnut iżda din tista' tiġi abbinata wkoll ma' numru ta' skemi oħra. Aħna użajna skema jisima test u intraprenditori żgħar inataw l-opportunità li jikkompetu u jagħmlu il-biznis tagħhom. Naħseb li rridu naqsmu daw l-idejat innovattivi. Hemm ħafna affarijiet hemm barra xisiru jew namlu xi ħaġa li bija nistgħu nħarsu lej settur tal-bejħ tal imjut b'mod differenti. Hemm ħafna fajt li nistgħu nagħmlu u naqsmu flimkien. U din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni forsi tista' tieħu taħt idea. Hemm ir-Retail Action Group li se jibda f'Diċembru, però rridu naqsmu xi ftit ideat minn dawn. Ma nafx tistgħux tetnuna xi kumment hawnhekk. Xtaqt ukoll qajjem kwistjoni dwar l-Ombudsman indipendenti fil-katina tal-provista tal-likel. Ħafna nies diġa tkellmu dwarha din il-ħaġa però xtaqt nerġa' nsemmiha llum. U rigward il-mistoqsija tal-dwar Retail Action Group, aħna kontenti kif sejn l-affarijiet hawnhekk. Grazzi ħafna, President, grazzi rapporter. Unħares il-qoddim ta' kif se progressi dan ir rapport Grazzi, Signora Bella. Grazzi, Sur President. Um, Fil-fat kważi f'kull intervent li sar, uh, sissa kolla referew għall-e-commerce. U nemmen illi minkjal il-punti tajbin u validi uh, f'dan il-pjan biex jitwaqqaf European Retail Action Plan, nara xaħġa importanti eh, li jista' jkun li hija nieqsa mill-istampa. Eh, Se nindirizza l-kwistjoni tal-bigger retailers, qed niswiċċja mill-Malti għall-Ingliż għaliex llum għall-ewwel darba jider li għandna il-Malti kont ippreparajt ehm, dan l-intervent bl-Ingliż. Ehm,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 Grazzi ħafna. L-punt li għamilt fuq il-pozizjoni diskriminatorja għamet ukoll f'diversi eh, gruppi ta' ħidma tagħna fuq l-e-commerce. Naħseb li daw il prezentazzjoniet qegħdin fuq il-website, jiġifieri hemmhekk diġà għandna xi materjal ta' sfond. Issa fl-aħħar is-sur Panzeri. Grazzi ħafna President, minuta waħda biss. Dak li smajt Jider li sar xogħol tajjeb ħafna naqbel ma' ħafna affarijiet li ntqalu. Però suġġett mhuwiex biss ta' lat ekonomiku hemm kwistjonijiet oħrajn importanti fil-ħarsien ta' dan is-settur. Nixtieq nagħti żewġ suġġerimenti lir rapporter ikun tajjeb kieku jkollna approċċ iktar ġenerali L-ewwel net il-funzjoni soċjali tal dan it-tip ta' kummerċ li jista' jkollu fis-soċjetà bħal dik Ewropea bi proċess demografiku eh, li qed wassal għal soċjetà aktar anzjana u għal daqsant hemm bżonn ta' servizzi li tar fil fil-bliet il-kbar. mbagħad fir-rigward tal-ċentri urbani kbar, fejn hemm problemi f'dan is-settur tal-bej iżda huwa xorta waħda importanti ħafna għal ħajja soċjali u għas-sigurtà eh, tal-għajxin f'dawn iż-żoni. U għal daqstant nistieden lill amministrazzjonijiet lokali biex jgħatu pjanijiet dettaljati kummerċjali. Qed nitkellem dwar riformi eh, u inċentivi li jgħinu lis settur f'dawn iż-żewġ eh, fatturi tal-ħajja soċjali Ewropea. Grazzi. Good, well thank you very much. Well, Grazzi ħafna, il-Sinjur Rebender mill-Komissjoni edawnek, ma nistax intik ħafna ħin, skużani, pero forsi tixtieq tajdinna xi ħaġa dwar l-appoġġ u forsi konna ċansi li konna dialogu miegħek ftit aktar tard, ġifieri ftit ħin għal kommenti finali tiegħek. Grazzi ħafna, President. And I will u ħaniprofa nżomm fil-qasir. Grazzi ħafna lir-rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti li huwa konformi ma dak li qed taħseb il-Kommissjoni fuq dan is-settur tant importanti. huwa importanti mhux biss għall-ekonomija iżda għall-impjiegi u anki għall-SMEs. Fil-fatt fis-settur tal-bejħ bl-imnut hemm ħafna SMEs u allura l-European Retail Action Plan huwa indirizzat ukoll lejn l-SMEs. Se nipprova inwieġeb ukoll eh, il-mistoqsija li kelli fuq il-grupp Oli u mistoqsijiet oħrajn ukoll. Fuq l-e-commerce jiena naħseb illi minn dak li smajt m'hemmx ħafna nuqqas taftejn fuq il-fatt illi dan ġej u hemm bżonn illi naddattaw għalih, hemm bżonn ta' innovazzjoni. Waħda mill-azzjonijiet fir Retail Action Plan i illi inħarsu lejn il-platform ta' innovazzjoni u nħarsu lejn il-businesses li hemm hemmhekk il-Kummissjoni ħadet in konsiderazzjoni ukoll il-bżonnijiet tal-SMEs. Kif tafu? Kenna pjantazzjoni separat fuq l-e-commerce u kien hemm ukoll rapport ta' implementazzjoni. Issa, nista' niġi lura għas single market month għaliex dan ukoll qiegħed fuq l-e-commerce. And now um, it was uh, uh, Irreferejna diversi drabi u koll għal din il-kwistjoni ħallin niċċekja ftit tgħid il-kellima. Iva, fuq l-unfair trading practices. Xtaqt bisnejt li il-Kommissjoni ħafna drabi tappoġġa l-inizjattivi tal-partijiet interessati u li konnom voluti ħafna u koll f'dawn l-inizjattivi tal-partijiet interessati nibqgħu nagħtuhom appoġġ u din hija xi ħaġa ċara dan ix-xogħol kbir li sar mill-partijiet interessati huwa fil-fatt biċċa xogħol importanti u kbira ħafna. U rridu nagħtu kasu. U nappoġġawh bisieħ ukoll. Madana kollu kena wkoll konsultazzjonijiet tagħna fuq il-gram il-Green Paper tal-Unfair Trading Practices u minn din il-konsultazzjoni ħareġ ċar il-punt illi Semme u kol is-sur is-sur Young rigward l-inforzar. Għanna kwistjoni għawnek waqt nħarsu li b'mod dettaljat ħafna. Issa qegħdin nagħmlu validazzjoni ta' l-impatt fuq il-Green Paper u l-istudji u l-kummenti kollha li rċevejna qed nikkonsidraw kollox u mbagħad il-Kummissjoni se tagħmel konklużjonijiet finali tagħha dwar jekk hemmx bżonn li jkun hemm inizjattiva fuq livell tal-Unjoni minħabba l-aspetti ta' infurzar mod partikolari. Mux ta' noqot nikkumenta ħafna rikward il-punt li għamil is-Sur De Jong, Imma punt zaħir fuq li għalu. Nishtiq nejt il-cost selling hija xi ħaġa komplikata ħafna, naħseb li ħafna pajjiżi talmu illi meta inti tindirizza din il-ħaġa permezz ta' leġislazzjoni tista' twassal għal distorsjonijiet. Ħafna drabi wkoll kien hemm imġiba illi waslet għal affarijiet għar milli li jintidbieħ taħt il-prezz illi suppost. Hemm ukoll numru ta' distorzjonijiet li jistgħu jeffettwaw lil businesses iż-żgħar. Mela, eh, b'kawtela ngħidilkom illi din mhijiex kwistjoni li nistgħu nindirizzawha faċilment bil-leġiżlazzjoni u rridu nieħdu in konsiderazzjoni kollox. Semmejna l-franchising għal diversi drabi wkoll, imma laġit fid-diskussjoni hawnhekk naħseb illi hemm bżonn ta' kjarifika ta' eżattament il-kwistjonijiet hawnhekk x'inhuma jekk ix għaliex daw ma kinux dejjem ċari. Aħna konna wkoll mistiedna Iva, il-Territory Supply Constraint State il-kellima. Fil-fatt, hemm din il-problema ta' prezzi differenti li jiġu applikati minn eh, suppliers differenti f'pajjiżi differenta. Dan normalment ikollhom raġunijiet leġittimi ħafna, iżda f'ċertu ċirkostanzi jistgħu jkunu ftit inqas motivati din il-ħagġa diġà ġiet indirizzata fil-Green Paper l-Kummissjoni edha tindirizza. Semmejta biex biex ngħidilkom li qed nagħtu priorità lil din il-ħaġa wkoll. Mhijiex kwistjoni faċli hija waħda komplikata, m'hemmx abjatu iswed fiha. Se nieqaf, President, billi ngħidlek li l-High Level Group fuq il-bejħ bl-imnut huwa grupp importanti ħafna li xifisser illi l-action plan ma kienieċ eh, ħaġa ta' darba biss. Lan tal-grupp Oli u li jagħmel monitoraġġ tal-pjan ta' azzjoni u li ħares ukoll li lin minnu u jikkonsidra l-sfidi illi se jkun hemm fil-futur. ma nistax nitkellem dwar il-kompożizzjoni tal-grupp bħalissa li xadu ma ġiex imwaqqaf, però irġivejna ħafna applikazzjonijiet minn partijiet interessati differenti u nispera li nkun nista' ntukom aktar ċarezza dwar din il-ħaġa fil-futur qarib. Grazzi ħafna President. Dak kien sommarju fil-fatt eh, biex laħat mal-ħin. Grazzi ħafna jgħid il-President. Skużani illi kelli waqfek għaliex Eh, kienet xi ħaġa importanti. Sa wasal ħin għal votazzjoni Dennis trid eh, tuża dritt tiegħek. Grazzi talli frankajtenna ftit ħin Dennis. Mela, ħanajtilkom issa it-timetable. Il-data ta' skadenza għal emendi huwa l-10 ta' Settembru diġa kelkom iċ-ċans illi taraw dan ir-rapport mill-Lulju, ġifieri se nikkonsidraw eh, l-emendi sal-25 ta' settembru mbagħad nivutaw fil-5 ta' novembru. Qed nistennew ukoll rapport minn David Kaza mill-Malta, ġifiri forsi s senjura Qabela tista' tkellmu dwar ftit mill-kwistjonijiet hemmhekk fi 17 ta' Ottubru. Għalhekk il-Kumitat ta' impjiegi se jkontribwixxu wkoll. Nisperli li għandkom il-voting cards tagħkom u ħanibdew is-salħin ta' votazzjoni. L-ewwel votazzjoni se jkun fuq il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014. Ir-rapporter tagħna hija s-Sinjura Gal Pelċ, nilqgħu magħna xtaq tagħmel xi rimarki qabel tivvot qabel nivvotaw fuqu. Le. Tajjeb. Mela, is-segretarjat issuġġerixxa Urrit nara li rapporter jaber li meta naslu għal-votazzjoni u l-lista li għandkom, għanna nivvotaw fuq il-budget lines l-ewel, unbat nivvotaw fuq il-rizoluzzjoni. Naħseb li dan l-ħjar mod ta' biss li bih nistaw nimxu. Mela, nistidinkom biex duru għal-pagġna erba' fuq il-voting list fuq il-budget lines. Irridu voti separati fuq il-budget line min qed imexxi s-soċjalisti lum Sinjura Styler, Sinjura, nista' nieħu il-budget lines kollha bħala blokk wieħed Iva, mela, kollha blokk, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, mela, dawn għaddew, tajjeb ħafna. Mela, naddu għal riżoluzzjoni se nibdew b'emenda waħda mis-Sinjura Van de Kamen, dawk vadur favur kontra, astenzjonijiet, favur, kontra, astenzjoniet għaddit, emenda tlieta favur, kontra, ma għaddiċ, emenda erba, favur, kontra, għaddit, emenda ħamsa, favur, kontra, ma għaddiċ, emenda sitta, favur, kontra, u dik għaddiet. Emenda seba, taqa, lejjt il-President, nistaw nivvotaw, kompatibli ma' sitta, Mela, emenda seba favur, kontra. Mela, ħanamlu ċek tal-vot għax minix ċert li għaw kullħat. Il-vot miftuħ? L-emenda ta' Sur Schmidt. Mela, għaddit. 15 favur, 12 kontra, 15 l-astenzjoni. Astenzjoni wahda. Emenda disa favur, kontra għaddit, emenda disa favur kontra maddiċ, emenda 11 favur kontra maddiċ, emenda 12 favur ġitir tirata, emenda 13 favur kontra maddiċ, le, għaddit jieti prezidenti, president idu t-ċekjawa, għen iċċekjawa, e emenda 13 Mela din għaddit, issa emenda 14 favur kontra maddiċ, emenda 15 favur kontra għaddiet, emenda 16 favur kontra maddiċ, emenda 17 favur kontra għaddiet, emenda 18 favur kontra maddiċ, emenda 19 favur kontra maddiċ. Mela, sa se niftu l-vot bħala opinjoni sħiħa, l vot miftuħ. 29 vot sissa, il-voti maluqa, għaddit 28 favur, 2 kontra u astenzjoni wahda. Grazzi ħafna. U issa niddefendu l-pozizjoni tana mal-budget. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-adozzjoni formali ta' tlet rapporti importanti fuq l-akwist pubbliku, naħseb il-kol kontu qed isegwuhom, kellna diversi rapporti ta' status, it-test kif tafu l estajniħ qabel il-vaganzi, pero ridna xiftit ħin biex nifinalizzawhom. Kien hemm xi eh, bidliet eh, fid-dettalji iżda sodisfatti issa bo ġenerali, mela senħalli fidej ir-rapporters u jekk hawn xi shadows li jixtiequ jikkommentaw jistgħu jagħmlu wkoll. Mela, is-sur Mark eh, Tarabella l-ewwel qabel kollox għaliex għandna żewġ voti fuq il-direttivi illi fuqhom hu kien rapporter. Grazzi. Grazzi, President jina naħseb li l-vot kellu jkun ħafna iktar twil. Imma rnexxinna nġibu xi kompromess lura fi żmien iġifiri fuq l-erba rapporti tijaj u tassur Juvans. Juvan. Kena l-opportunità li nitkellmu fid detal dwar dan eh, fil-plenarja u sejkolna u koll, pero hemm xi punti illi se nitkellem fuqhom fil-plenarja, jiġifieri il-kooperazzjoni pubblika trasparenza, l-aktar offerti vantaġġużi ekonomikament, iġlida kontra bids li kunu baxxi wis ġifiri rridu nkunu aktar severi eh, eh, f'dawn il-bids, rridu nassiguraw illi kemm l-entitajiet kif ukoll l-operaturi ikunu qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom. Tkellimna wkoll dwar servizzi soċjali kien hemm artiklu li forsi tafu bih li kien kontroversjali u madux hawnhekk fid-dokument imma irridu nkunu attenti hawnhekk. Irridu nkunu kauti għat-traspożizzjoni ta' daw id-direttivi. Għaliex dawn se jagħtu aktar flessibilità lis servizzi soċjali. Jien se nitkellem dwar dan kollu fil-plenarja. Madana kollu nixtieq nirringrazzja għal darboħra li shadow rapporteurs is-sur Kangel, is-sur Kreutzmann, is-sinjura Rile Is-Sur Dejong għaliex il-kol ħadmu għatieħ fuq dan fuq din biċċa xogħol twila. Ma rix nisalilek, President. Għaliex minn barra li kont eh, rapporter inti wkoll President tal-Kumitat tagħna nixtieq nifraħlek fil-fatt Pero smajtu kol aħbar ħażina li inti se tirtira wara dan il periodu Jiena sinċerament qed ngħidlek jina joġobna ħafna l-mod ta' kif inti e, e, iddiljajt mal-Kunsill u anke l-mod ta' kif tmexxi d-dibattiti. Inti entna biex inlestu dan id-dibattitu, kena meetings ta' shadows, edna fil-proċess kollu. Xtaqtu kol insemmi Sur Panzeri, Sur Javan, għax-xogħol kollu li għamiltu ħalli jkollna pożizzjoni koerenti hawnhekk fil-Parlament. Fin-negozjati iva il kunsill jipprova jirbaħ il-pożizzjonijiet tiegħu, però naħseb li kellna pożizzjoni ċara tal-Parlament u ikkorriġejna wkoll it-test oriġinali u dan kollu għax il-Parlament jaħdem tajjeb flimkien. il komissjoni bdiet din il-proposta lura f'Deċembru tal-2011 kienet punta tluq Eh, eccellenti ħafna għalkemm kenna nirranġaw xi affarijiet u ridna wkoll waslu messaġġ b'saħħtu. Irridu niftakru li dawn huma rapport importanti immens. Eh, l-akwist pubbliku fl-Ewropa huwa 19% tal-GDP tal-Ewropa. Ġifiri, din id-direttiva tittassigura li l-flus pubbliċi jintużaw bl ħermot mod possibbli u naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba hawnhekk ikontribwejna biex inwasslu messaġġ ċar li l-operaturi ekonomiċi u entitajiet oħra fuq dan is-suġġett, jiġifieri daw kollha involuti fil-tenders pubbliċi. Xtaqt nirringrazzja wkoll l-istaff, l-assistenti tagħna. Hemm ħafna membri tal-istaff illi għanuna fin-negozjati u biex nippreparaw dan id-dokument Santina kienet importanti ħafna fil-grupp tiegħi, għamlet ħafna xogħol waqt in-negozjati. Nasab il-kol tafu l-istaff tal-Parlament eh, għamel e, xogħlu sew, ma kienx biċċa xogħol faċli, m'għandniex nizdas kemm għandhom il-Kunsill u l-Kommissjoni, però wassalna l-messaġġ ċar, forsi parlajt iżejjed issa, pero eh, xtaqt li n-dedika dan il-ħin għaliex kien nu snin twal ta' xogħol illi aħna milna. U allura naħseb illi tajjeb illi nirringrazzjaw lil kull min ikkontribwixxa għal dan ix-xogħol. Grazzi. Um, Grazzi. Nirringrazzjak tal-li konti rapporter. Jina grat li għadim um, t-mijak. Somma fl-parlament zgur mxħajkolli ħajkolli iktar sfida akbar minn dan l-att ta' xiri pubbliku. Se nisid nistal il-Filip Ġivan biex jitkellem issa un bat naddu għal-votazzjoni wieħed wara liħor. Kenna biex xogħol biex nagħmlu ristrutturazzjoni tal-proposta kollha kemm hi, kienet sfida kbira. Nippermettilek issa biex tgħidha kelmtejn dwar dan u nkomplu bil-votazzjoni. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l ehm, kollegi Jiena nispera li dan ix-xogħol ikun iktar fattibbli. Xi bnejna sissa? Bnejna liġi Ewropea l-ewwel waħda fuq il-kunċezzjonijiet, ħdimna fuq ix-xiri pubbliku, U dawn huma qosma li huma regolati bit-trattat għandna leġiżlazzjoni speċifika u jiena naħseb li dan huwa mhijiex ħaġa importanti. Qed nippruvaw nwaffqu snin li fihom kien hemm serje u eżempji ta' kżistika fejn issa rridu wkoll nirrispondu għal bżonnijiet taċ ċittadini u l-awtoritajiet pubbliċi fuq ukoll kumpaniji. Meta l-kumpaniji Jihdu kontrazzjoni. Insomma, mhux se noqgħod ngħaddi l-artikli kollha kemm huma issa. Ix-xogħol il għaddej kien hemm ħafna xogħol x'sar u fl-aħħar mill-aħħar naħseb li wasalna għal test bilanċjat. Sena ilu konna l-bot ħafna minn qbil. Iżda issa um, wasalna għal ftehim politiku ġenerali u nispera li dan se jippermetti li um, jinkludu kol l-opinjonijiet ta' kulħadd. Għamilna fas kbir il-qoddim għal-daqsant nirringrazzja ringrazzja l-kull min kien involut. Grazzi għal-konċezzjonijiet ta'kom u għal-shadow, nir-ringrazzja u koll shadow rapporters. nista' nsemmihom Sir Haber, Sir Panzeri, Sir Budzoj, Sir Ruler, fost ħafna oħrajn. Nirringrazzja lill kummissjoni Ewropea, it-tim tas Sur Barnier, enuna ħafna fuq dan is-suġġett. U nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff, l-istaff personali tiegħi b'mod partikolari l-assistent li kien involut it-tim tekniku fil-PPE kien tajnuna kbira. Grazzi, mla ħafna xogħol f'dan id-dossier, ma naħsibx li kien hemm l-ebda ħela taħin. U anke l-affarijiet forsi ma marrux eżattament kif xtaqna, naħseb li xorta għamilna l-bażi ta' struttura komplessa futura. Għandna ħafna iktar xogħol quddiem iżda dak għall-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. Nirringrazzja Nirringrazzjak u nilqal il-Kommissjoni um, u kol. Naddu issa l-votazzjoni. Se nħidu tlet voti. Sejn għamlu dan b'mod elettroniku. Lew il-net se votaw fuq il-test li għanna u dimna fuq id-direttiva eh, di klassika. Il-votazzjoni għam miftuħa. Mod elettroniku. Miftu l-votazzjoni. Votazzjoni għam 27 favur, wieħed kontra stenzjoni waħda. Niftu l-votazzjoni fuq il-Utilities Directive, votazzjoni għam miftuħa. votazzjoni hija magħluqa għaddiet u fuq il-direttiva tal-konċezzjonijiet, il-Concessions Directive. Votazzjoni hija magħluqa 26 favur, 2 kontra astenzjoni waħda. għal stant nirringrazzjakom il-koll. Xtaqt nirringrazzja l-istaff tal-Kumitat li naqdu mija hawnhekk. Marlis, Aleksandra, Giulia u nil li Clementine li hija temporar iżda kienet maħna iktar kmini nil-aklura. Good. Um, well, thank you all very much indeed. Grazzi. Grazzi lil kulħat. Għanna ma nafux meta dan se jkun fil-plenarja imma ser negozjaw fuq id-disponibilità ta' test finali biex bekk dan ikun fil plenarju malajr kemm jista' jkun din ser tkun biċċa xogħol biex jirnexxilha nimplementawha iżda naf li intom il-koll entużjasti. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom. Naddu issa għal punt li miss fin-nuqqas tas-Sinjur Wojtova. Jiena tajt aġġornament fuq ir-raġunijiet għalfejn aħna mhux se nivvutaw fuq il-qafas leġislattiv. Le, sir rajtava edha hawnhekk. Issa, u jiena tilkom iktar kmieni għalfejn kien hemm dan id-dawmien. M'hemmx bżonn titkellem? Grazzi. Id-dawmien repetittiv fim direttiva tant importanti li għanda tejna biex namlu kummerċa dawn il-prodotti skont direttiva li aħna adottajna fl-2006 din mhix xaġa tajba jekk aħna ma nisimgħux mill-Kunsill u mill-Kummissjoni istruzzjonijiet ċari ta' kif għandna nimxu l qudiem nipproponi li għandna ninnegozjaw mal-buro mal-koordinaturi għandi xessibijiet u rekomandazzjonijiet imma xorta waħda għadni qed nistenna. Kien hemm xi test revedut li ser joffrulna bħala riżultat ta' diskussjonijiet ehm, għarġinijiet li semmejt iktar kmin qed nagħmlu pressjoni mbagħad immorru lura l-kumitat malajr kemm jista' jkun. Tajjeb naf li din hija situazzjoni mhux sodisfaċenti. Ngħaddi issa għal parti li mis tal-votazzjoni li stieden il-Kumitat biex jadotta mistoqsija orali li ġiet proposta wara diskussjonijiet mal-koordinaturi u torbot ukoll ma' xogħol li sar iktar kmieni um, ehm, fissu uniku u dan ekonomika Ewropea fl-Iżvizzera sur xwaħbu l-grupp tiegħu proponew dan il-din il-mistoqsija tesġi negozjat bejn il-gruppi politiċi, ma nafx is-sur xwab t tintroduċi jekk hawnx min irid jikkummenta, nista' ngħaddi għall-votazzjoni. Minu favur li nadottaw il-mistoqsija orali hemm bżonn ta' vot elettroniku l-votazzjoni iva miftuħa. Uh, the vote is closed and that's adopted by 28 in favour and one against. 28 favur wieħed kontra student ta' tadja servizzi tal-plenarju ovvjament se jkollkom l-opportunità biex tikkontribwixxu għal dibattitu Issa ngħaddu għal rapport l-opinjoni tas-sur kofferati fuq uh, Cars 2020. Nadi għall lista tal-votazzjoni fuq dan kien hemm qatt tal ta' kompromessi sur kofferati mhux qiegħu taw u Sinjura Stajler ser tmexxi fis-smu. Nodu għal-votazzjoni. Rapport kofferati. Emenda wieħed dawk favur. Kontra. Għadiet. Emendi 43 jaqaw. Emenda 5 dawk favur. Kontra. Għadiet. Emenda ta' kompromess numru 2 dawk favur. Kontra. Għadiet. Issa għanna emenda orali. Għal emenda numru 8. Mr. Borisov li tinsab fil-lista tal-votazzjonijiet tagħkom li ġiet mitluba mir-rapporter dawk favur ta' emenda 8 kif ġiet emendata dawk favur kontra għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 3 dawk favur kontra għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 4 favur kontra għaddiet. 5 favur kontra għaddiet. 6 favur kontra għaddiet. Emenda 19 Dak favur kontra maddiċ. Emenda 20 mir rapporter Dak favur għanna bżon ta' niċċekjaw b'mod elettroniku. Le? Et jaqblu? Tajjeb, dak favur ta' emenda 20. Dak kontra. Għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 7, dak favur. Dak kontra. Għaddiet. Emenda 25 favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 8 dak favur kontra għaddit. Emenda 27 dak favur kontra maddiċ. Emenda 30 dak favur kontra maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 9 vot eh, separat mitlub mill-grupp tiegħi, nibdew b'emenda, emenda ta' kompromess, minar il-klim, including a legislative act, dawk favur kontra għaddiet. Issa se nivvutaw fuq il-klim, including a legislative act, dawk favur kontra maddiet. Għaxħat li jisti verifika? verifika? Emenda 35, Mr. Borisov ta' favur kontra għaddiet. Emenda 36 ta' Sinjura Vesfal da' favur kontra. Nistaw verifikaw? Sinjura, l-emenda Sinjura Vesfal. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam maluqa. Ma diċ, Vot wieħed 14 favur, 15 kontra. Emenda ta' kompromess numru 10 favur. Kontra, għaddiet. Emenda ta' kompromess 11 ta' favur. Kontra, għaddiet. Emenda 45 dawk favur. Emenda 42, skużawni, il-President. Emenda 42 dawk favur. Kontra, għaddiet. Emenda ta' kompromess 12 ta' favur kontra għaddiet. Emenda 45 favur kontra għaddiet. Emenda 46 favur kontra għaddiet. 47 favur kontra għaddiet. Emenda 48 favur kontra għaddiet. Emenda 49 favur kontra Irdu niverifikaw emenda 49, votazzjoni miftuħa. Naħseb li maddiċ iżda qegħdin viċin ħafna. ċad li jixtieq jivvota, votazzjoni magħluqa, għaddiet 16 kontra 12, emenda 50 dak favur kontra għaddiet, emenda 51 favur kontra 51 nasib irridu niċċekjaw. Votazzjoni għamaluqa għaddiet b'vot wieħed. 52 dan favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet ukoll. Citations, emenda wieħed tas-sur kofferati kontra favur, dak favur dak kontra, stanzjonijiet, niverifikaw. Emenda wieħed. Votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. M'għaddiġ, m'għaddiġ bot, bot wieħed. Emenda numru 2 dak favur kontra għaddiet. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-abbozz tal-opinjoni il-votazzjoni hija miftuħa. Għax għati għalli xtiq jivvota? 29 kard tistgħu tistienu jekk t tivvutaw, votazzjoni magħluqa 26 favur, wieħed kontra, astenzjoni waħda. Naddu issa għal-rapport tas Sur Schwab fuq is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni ta' politika ekonomika Sur Schwab, President, jiena nixtieq inqajjem mistoqsija għaliex ma issa waqt li konna nivutaw, waqt li ser nivutaw fuq din l-opinjoni rridu nżommu f'moħħna li dan il-kumitat taħt it-tmexxija tiegħi anke grazzi tal-komunikat tal-Kummissarju Barnier li qed ikun involut fis-semestru Ewropew u jekk minnu dak li smajt u hawnhekk xtaqt nikseb il-konferma tiegħek hija li l-konferenza tal-Presidenzi iddeċidiet li twaqqaf dawn l-attivitajiet u nishti li jkollni l-approvazzjoni tiegħek dwar dan biex naraf nistgħu nagħmlu biex nopponu għal dan għaliex dan kien pass kostruttiv u pożittiv fir rigward tas suq uniku. Jina ma konċi konsultajt mill-konferenza tal-presidenza dwar din il-kwistjoni, il-konferenza tal-presidenti għat ma jitkelmu direttament ma l-ċer ta' komitat u il-konferenza tal-presidenza hija eh, eh, fuq livella li fuq dawn il-kwistjonijiet u dak li nixtieq ngħidilkom bħala membri ta' gruppi politiċi, mod partikolari mill-ikbar żewġ gruppi, jekk intom tridu li l-konferenza tal-presidenti tappoġġa dak li aħna qegħdin nagħmlu f'dan il-kumitat, tridu taħdmu direttament magħhom Eh, jiena kontent li nsemma leħni, iżda minnix membru tal-ikbar żewġ gruppi li dominaw dan il-parlament. Jiena naħseb allura li jkun utli kieku intom tiċirkulaw l-opinjonijiet tagħkom fuq din il-kwistjoni. Jekk il-koordinaturi jatun il-mandat li għan nkun nista' niktab il-konferenza tal-Presidenti u ngħidilhom li għamlu deċiżjoni ħażina. Iżda jekk hux ser jiblu dan, jew le dan ma nistax nigarantihulkom. Jafu jħossu li aħna naqdu l-kol flimkien biex nappoġġaw is-suq intern bil-mod tagħna. U għal daqstant, insomma, grazzi ħafna tal li l-attenzjoni dwar dan issa ngħaddu għal votazzjoni fuq ir-rapport jekk ir-rapport ta'kom kollu um, maġġoranza eh, tajba jgħinna ħafna. Emenda wieħed favur kontra ddiet. Emenda ta' kompromess u wieħed dawk favur kontra għaddiet. Emenda erba votazzjoni e, maqsuma ta' sur kofferati. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra għaddiet. It-tieni parti dawk favur Nasib se jkun niftħu l-vot hawnhekk. Tieni parti ta' emenda erba' l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ddietx. Emenda ħamsa dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda ta' kompromess numru tlieta dawk favur, kontra, għaddiet. Emenda seba' favur, kontra, għaddiet. Emenda tminja dawk favur, niftu l-votazzjoni fuq 8. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx, emenda disa. Jiena interessat biss minħabba l-numru ta' verżjonijiet lingwistiċi favur kontra diet, emenda ta' kompromess 2 favur kontra diet, emenda ta' kompromess numru 12 favur kontra diet Issa niftu l-votazzjoni fuq l-opinjoni finali. Rapport finali. Rezoluzzjoni il-President il-votazzjoni għamaluqa għaddiet 25 favur, 3 kontra, astenzjoni waħda. Grazzi ħafna. Issa ser nitlob nistenna l-permess tagħkom biex nikteb il-konferenza tal-presidenti. Isur Schmitz jista' jixtieq kull suċċess lil mexxej tiegħu fismi. Tinterpretax ħażin il-kummenti tiegħi dwar il konferent dan dwar il-President. Mela rapport annwali il politika ta' kompetizzjoni. Jiena hawnhekk imniżel bħala rapporter għal dan ir-rapport, però dan sir isir bażi il-fat li ħna tirna dotaw ammendi ma mill-arma tu kas daqsek il-rapport. Ġifri għawnek għanna taħlita ta' sporti biex najdu jekk għal-gruppi kollha politiċi. Mela, nixtieq nivvota fuq dawn mal-ewwel u nibdew bil-paragrafi. Paragrafu wieħed dawk li ma favur. Dawk li ma kontri għaddiet. Paragrafu tnejn, dawk li ma favur, kontra għaddiet. Paragrafu tlieta, dawk li ma favur, kontra Paragrafu tlieta. Amenda, amenda, skużani jgħid il-President, amenda tlieta. Dawk li ma favur. Kontra. Nasab dan maddiex, pero ħanerġaw niverifikaw mill-ġdid. Mot elettroniku. Mela amenda tlieta, il-votazzjoni maluqa, maddiċ għalli xanna 14 favur u 14 kontra, mela naddu għal amenda erba, dawk ma favur, Mela ħaniftħu l-vot fuq amenda erba, mela amenda erba nerġa' ngħid, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet għaliex għandna 15 vot favur, 13 kontra. Amenda 5, dawk li ma favur. Dawk li ma favur. Pepe favur jew kontra? Pepe kontra. Imminti favur, le. Mela ħan niftħu il-vota xina ninsab konfusa unek. Amenda ħamsa, il-votazzjoni miftuħa. Amenda ħamsa, il-votazzjoni miftuħa maluqa, għaddiet. Amenda sitta, dok ma favur kontra, għaddiet. Amenda seba, dok ma favur kontra, għaddiet. Amenda tminja, dok ma favur kontra għaddiet amenda disa, dak ma favur, kontra għaddiet amenda 10, dak ma favur, kontra għaddiet għamenda. Nistan noħodu minn blog dawn il-votazzjonijiet jew le? Għandkom xi Mela għamenda 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 u 18. Dawk ma favur. Dawk li ma kontra. Mela għaddew kollha kemm huma. Mela dawk l-amendi issa se jitressu lill-Kumitat Ekonomiċi u Affarijiet Finanzjarji u m'għandniex għalfejn dottaw rapport mod separata issa. Na, issa s-sur Schwab, li mux jismani bħalissa s-sur Schwab. Inti membru tal-Komitat Ekonomiku Finanzjarju, s-sur Schmidt u kol. U laqas għet jismani, s-sur Schmidt. Aħna unek għet nistudnuk biex taħdem ma s-sur Schwab sabiex id-daħal dawn l-amendi fil-rapport aħħari. Jina simpatku għawnek, għet inkun. Mela, naddu issa rapport tijaj stess, stess fuq l-implementazzjoni dwar il-qafas regolatorja għal komunikazzjoni elettroniċi għall informazzjoni ta'kom. Mela, jina kelli laqa u li ħafna ma' Signora Chapman, rapporter fil-Kumitat Mexxej, u anki Signora Verheyen li hija shadow rapporter ma nasibx qiegħda fostna il għar nofsinhar u għahna binna fuq numru ta' kompromessi u bilna fuq kompromess wara numru ta' diskussjoni li kellna għaliex ma naħsibx li jinsab dan id-diskors fil-kommenti ta'kom mela għodu attenti dwar amenda erba. ċanna bidla. Mela, ħanimxu l-qoddim. Is-Sinjura Verheyen kienet l-unika shadow rapporter li għamlet amendi għal-rapporti għaj, ċfri grazzi għal impenta Mela amend da t-nej dak li ma favur, kontra, għaddiet. għamend da t-liet dak ma favur, kontra, għaddiet Jekk issa tippermettu li naqra amenda erba forma ta' amenda or orali li Mrs. Verheyen qablet miegħi. Hawnhekk għandu xi jaqsam man neutralità tan-nett li l-industrija wkoll ikkonċernata dwar. Mela, underlines that the end-to-end -end quality of, of service prioritization in addition to traditional best effort delivery could undermine the principle of net neutrality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 Amenda 5, l-amenda orali, dawk li ma favur, dawk li ma kontra għaddiet. Amenda 6, dawk li ma favur, dawk li ma kontra bil-amenda orali għaddiet, amenda seba, dak ma favur, dawk li ma kontra għaddiet. Amenda 8, dak ma favur, kontra għaddiet, amenda wieħed, dak ma favur, kontra għaddiet. Umbat il-votazzjoni fuq l-opinjoni kolla kemm il-votazzjoni miftuħa. The, the vote Is anybody else? Kulħadd qed jivvota fuq l-opinjoni tiegħi, mela jidru li kontenti mela l-votazzjoni magħluqa, mela għaddiet b'25 favur wieħed kontra grazzi għal fiduċja tagħkom fil-xogħol tiegħi. Se nassikura li dan ikun imdaħħal ukoll fir-rapport tal-Kumitat tal-Industrija. Grazzi speċjalment lis sinjura Verhen għall-emendi tagħha. Mela hawnhekk għalaqna l-votazzjoni nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi se ngħaddu u nimxu l-qudiem għaliex issa għandna opinjoni ġdida għal Kumitat ta' fejt Barranin fej is-Sinjura Galpelċ hija rapporter tagħna u dan għandu x'jaqsam mal Difiża Ewropea, il-bażi industrijali u t-teknoloġija. Is-Sinjura Galpelċ ser tippreżenta din l-opinjoni. Ma nafx min aktar ser jitkellem fuq dan il-punt. Is-Sinjor Styler, inti ser titkellem hawnhekk għaliex is-Sinjor Gepper hija shadow rapporter. Għaw xie shadow rapporter jħor fostna? Mela, sissa manna lebda shadow rapporters oħra li huma nominati. Is-sir Schmitzer jitkellem, Sinra Gebhard, jina u kol ser nikkommenta. Skużawni, skużani Sinra Gebhard li mandek shadow rapporters, bħan tikil kamma biex tippreżenta l-opinjoni tijak. U u kol aħna nazewċ rappresentanti Is-Sinjura Silvia Kamsuba, dik mill-Kummissjoni xek, Iva, mela mbagħad ħantik il-kelma wkoll, Sinjura. Mela, ir-rapporter nagħtu l-kelma lilek l-ewwel. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena nisa persważa li n-nuqqas ta' shadow miex minħabba n-nuqqas ta' importanza ta' dan ir rapport Anzi, mda mhux il-każ għax ta' bilħaq dan huwa rapport u hija kwistjoni tant importanti li aktar ma jaddi żmien aktar qiegħda tinbidel. Anki fix-xena ġeopolitika li fija mbagħad l-Unjoni Ewropea tit eh, issib tweġibiet sabiex tindirizza l-isfidi li għandha qudiema. Ġifri l-baż industrijali teknoloġika tad-difiża Ewropea hija importanti għax qed taffaċċa numru ta' sfidi. Mela, għandna ċifra essenzjali ċina, Russja u l-Ġapan fit-total tagħhom jonfqu daqs jonfqu fid-difiża daqs kemm tonfuq l-Unjoni Ewropea. Allura ċina ir-Russja u l-Ġapan flimkien jonfqu daqs kemm nonfqu aħna, aħna nitkellmu dwar 400,000 impjieg. Mit biljun euro ta' profit fl-industrija u qed nitkellem fuq bażi annwali. Meta jiena kont qed naħdem fuq din l-opinjoni jiena ma kellix eh, dokumenti tal-Kummissjoni disponibbli fidejja, però nista' ngħidilkom li hemm repetizzjoni fid-dokumenti tal-Kummissjoni u anki dawk id-dokumenti li għandi fidejja jena, għanna l-istess punt ta' tluq. Fil-budget tal-istati membri, is-sem tal-nefqa tad-difiża edha aktar ma jeddiż minn tonqos. Madana kollu ħna rridu nippruvaw intejbu il-kompetitività tagħna li aħna rridu nżidu l-kompetitività tad-difiża Ewropea u industrija ta' difiża Ewropea. U dan jeħtieġ ukoll aktar kooperazzjoni mill-qrib u anki aktar trasparenza f'dak li hu il-suq tad-difiża jina rrit niġbor il-kommenti tijaj f'sitt sit puntina fil-fatt xtaqt n eh, norganizza l-kommenti tijaj fil-qosor ukoll. L-ewwel qabel kollox aħna diġà tkellimna dwar ir-regoli ta' xiri pubbliku, l-akwist pubbliku u anki il- differenza li teżisti fost eh, l-regoli tal-akwist pubbliku li jista' jostakola wkoll il-prestazzjoni li tista' tkun aktar effettiva f'dan is-settur. Ma nistgħux nitkellmu dwar su wieħed tad-difiża Ewropew għaliex dan huwa imnaqqar ħafna maqsum, frammentat hemm ħafna repetizzjonijiet, hemm ħafna proċessi li għaddejjin li huma l-istess u għaddejjin fl-istess waqt. U dam affarijiet li aħna rridu nindirizzaw irridu wkoll nippruvaw nippromovu teknika ġdida ta' titjib ta' dak li huwa kwist pubbliku, ġifiri u xejra dominanti, wahdanija għal dik li termini jew regolamenti jew inkella meta nqisu wkoll kisbiet ta' xjenza, riżultati fi xjenza u fi teknoloġija, anki l-inċentivi li jeżistu fl-R&D. Aħna rridu nitkellmu wkoll dwar xi ħaġa li għandha impatt li għandha impatt qawwi fuq is-settur tad-difiża. Per eżempju, biex wieħed jagħti kuntratti, it-termini ta' referenza u anki il-speċifikazzjoni kontrattwali u ma' ferm komplikati u allura il-kontratti transkonfinali jew inkella loti ta' kontratti minn pajjiż ħor huwa ferm diffiċli u għalhekk aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar eh, dan, rridu nippruvaw neliminaw daw it-tip ta' ostakli jew inkella nimminizzaw dawn l-ostakli. L-SMEs midem kienu għal-qalbi u għalek aħna irridu insaħħu il-baż tal-SMEs. Aħna nafu li dan mhux Eh, settur li wada daqshekk tajjeb għall smis minħabba it-tnaqqir li hemm fissu, it-tininet minħabba in-nuqqas ta' kapital li hemm, in-nuqqas ta' ċess li hemm għal-kapital. U dan jagħmilha ħafna aktar diffiċli għall smis biex jilħu is-suq ta' difiża. Il-Kummissjoni għamlet rekomandazzjoni u anki suġġeriment rigward dan biex wieħed iwaqqaf ukoll sħubija f'dan il-qasam. Jiena tkellimt ukoll fuq dawn l-istess linji. Kontet nirrifletti u naħseb forsi nsaqsi l-Kommissjoni sabiex terza proposta sabiex tiffaċilita wkoll l-aċċess għall industrija Ewropea ta' difiża. Fl-aħħar mux mhux linqas nix nitlob il-Kummissjoni u l-Istati membri wkoll sabiex jikkooperaw flimkien u l-Aġenzija d-Difiża Ewropea u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien sabiex jifaċilitaw l-industrija ta' pajjiżi żgħar f'dan is-settur, jiġifieri jkun hemm bażi industrijali u teknoloġiku li jiftaħ orizzonti ġodda għal sinerġiji. Daw ma' suġġerimenti tiegħi fil-qosor. Ovvjament jina ħerqana li nisma l-kommenti, mistoqsijiet u anki l-amendi jew suġġerimenti li stajkolkom kolkom anki minnaħa ta' Shadow Rapporters jew inkella membri oħra li huma preżenti f'din il-laqa. Grazzi. Grazzi tassew. Mela ħana raw sam nixtieq jikkontribwixxi f'din id-diskussjoni eh, Sinjura Weiler, Sur Sinjura Rules, Sur Schwab, Sur Obermeyer, Sur Schmidt. Jina u kol ser nikkomment aktar l-qoddim. Mela, nat il-kelma Signora Weiler, Sur Schmidt, Sur Ruler, Sur Obermeyer, Sur Schwab. Sina Vajler, kjo ġbok? Inti maħtura bħala xedu rapporti għallum għar nofsinar. Iva. Jina minn uftitori kol nitlaq. Pero jina nix natikom l-ideja tijaj dwar dan il-rapport, jina nista niftakar l-ħar term eh, parlamentari fejn aħna adottajna pakket kważi b'mod unanimu u li fuqu l-istati membri kellhom jirranġaw l-affarijiet għaliex wara li njuraw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal xi 10 snin rigward trasparenza huma kellhom jispiċċaw eh, iċedu u għalhekk aħna nafu li ma jistax ikollok dan it-tip ta' informazzjoni pubblika għal kulħadd, però fil-pratika 95% tal-informazzjoni inżammet sigrita u 5% biss kienet pubblika, ġifiri l-affarijiet tbidlu. U għalhekk jiena issa f'dan l-istadju nissuġġerixxi li intom tamlu analiżi aħjar tal-implementazzjoni tad-direttiva jew għalmenu titolbu li jkun hemm evalwazzjoni tal-implementazzjoni. Qabel il-btajl tas-sajf jiena tlabt l-impjegati tiegħi biex iħarsu lejn dan kollu, però jidher li hemm terz minn l-istati membri għadhom kif implementaw din u għandhom lebda u oħrajn qas għandhom idea m'għandhomx idea li jimplementawhom, jimplementaw għadhom id-direttiva ġifri rridu nistennew. Il-kritika tiegħi fl-istituzzjonijiet oħra u li ma maddattawx dak li ntqal mill-Parlament. Issa, it-tieni punt tiegħi ma naħsibx li ħaġa kbira jekk il bidġet ta' difiża ma jizdieċ, mhix traġedja, għalmenu fil-Ġermanja. Hemm ħafna affarijiet strambi għaddejjin fuq kontratti strambi ma nafx minu eżattament involut, as u importanti minu involut, pero dan ser jieħu kważi 10 snin sakemm l-affarijiet jirranġaw u dan jotta l-Eurofighter. Jina fil-bidu tal-karriera politika tiegħi hekk kienet is-sitwazzjoni u issa li għadda tant żmien xorta waħda sitwazzjoni għadha l-istess, allura ma naħsibx li għandna nollu dawn il-budget. Issa mbagħad rigward il-kwistjoni tal-kompetittività, naħseb ikun aħjar li kolna nefqa immirata għabbażi ta' proċeduri trasparenti. Ġifri jekk aħna nikkonsidraw is-sigurtà tas-soldati, dan ma jseħħx fl-aħħar mill-aħħar la fejtin xtraw xorta waħda minn jekk mhix tajba li tixtrihom jew le, jekk ikun hemm ħafna interess, dan isir Aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni ta' daw l-elementi, mbagħad li kwant il-kapaċità eċċessiva u repetizzjoni jiena naqbel hawnhekk. U anki meta niġu għal kritika ta' offset businesses, dan huwa klim li diġà smajni ħafna drabi, però l-affarijiet ma tantx tbidlu matul iż-żminijiet. Daw kienu l-istess kummenti li naqat fil fil-passat mhux tajb li biss nfasslu rezoluzzjoni u ngħidu l-affarijiet ridu nibdlom, però kanna leġizlazzjoni fuq eh, l-istatut eh, dawn iridu jkunu implementati mill-istati membri mhux jifqu li jiġu implementati. Grazzi tassew. Inti wkoll ħdimt fuqa din il- dan il-rapporter, Signora Rulen, ti konti rapporter fil-fat u dan il-rapport, jistana til-kelma il sur Schmidt. Grazzi tassew. Jiena naħseb li din l-opinjoni hija waħda tajba ħafna, m'għandix wisq xinżid xi ngħid u naħseb li l-proposta mna tal-Kummissjoni hija wkoll tajba ħafna, prof il-koll nafu Dan huwa qasam sensittiv ħafna jiena ġej minn pajjiż żgħar neutrali li ilu jgħid ħafna fil-paċi, nista' ngħid mitej sena fil-paċi u għalmenu parti minn dan il-mertu li minħabba l-fat li għanna industrija b'saħħitha dak li jiddifiża. Illum bil-kontra l-esportazzjoni jinsibuha fidej l-Amerikani u l-Ingliżi. 89% qed immorru f'esportazzjoni, però ovvjament din hija ħaġa utli f'ambjent tagħna. U ma nistawx niddiskutu dawn il-kwistjonijiet mingħajr ma niddiskutu wkoll il-politika tad difiża b'mod ġenerali. Jien naħseb li dan kollu huwa tajjeb, però rridu nżommu wkoll ma' realtajiet tal-lum. Ġifri, tajjeb għall-Ewropa li jkollna politika ta' difiża tagħha nfisa'? ħafna mill-kollegi jasbu li jiva, per ma naħsibx li danu l-kas, jien naħseb li tajjeb li nallejaw ruħna man NATO, bat nippermettu l-President Obama jew u l-Amerikani biex iħarsu lejn kwistjoni toħra? Aħna għanna bżon na top saħħita. Jiena naqbel ma senaturi u l-Kongress għalfejn għanna dejjem niddefendu l-Ewropa. Forsi tistaw tiddefendu huma. Nistaw nistaw niddefendu ruħna aħna, però le għalfejn? Fil-Libja kien ħafna problemi, u meta aħna noħol u u nordnaw elikotteri ma nafx kemm hemm elikotteri, jim nix espert dan il-qasam. Għaliex il-qasam ta' l-akwist huwa dak li huwa responsabbli għalih dan il-komitat. Ma naħsibx li hemm konsumatur partikolari u interessat fl-elikotteri, ġifri Hawnhekk irridu nindirizzaw il-mistoqsija u naraw x'in importanti għall-Ewropa. Jien ma nixtiex li ikollna pereżempju armata Ewropea. Però jien naħseb li dan huwa rapport tajjeb u rapport tal-Komissjoni huwa rapport tajjeb ukoll, pero ma naħsibx li nix nkunu dax baħnana li xaħna mus nsolvu din is-sitwazzjoni din is-sena. Grazzi. That last, uh, last point you made is... Naħseb li dan l-aħħar punt li għamilt huwa l-iktar punt korret, l-iktar punt korret li sar illum. Issa Sinjura Ruder. Jiena naqbel mal-kelim ta' qabli, però ma naqbilx ma' punt wieħed ir-responsabilità dan il-kumitat edha fil-periklu. Dak li hemm nieqes hawnhekk hi l-enfasi li hemm fuq il-leġislazzjoni jiena kont involuta f'din il-leġislazzjoni u konxa li kien diffiċli illi nieħu konsens minkejja li dan ksibnieh Jiena naħseb li l-opinjoni tagħna għandha titlob lill kummissjoni biex tara li il-leġislazzjoni tiġi trasposta u implementata kif suppott fl-istati membri. L-affarijiet l-oħra għandhom jitħallu ma' ġempa li dawn huma konsiderazzjonijiet filosofiċi li mhumiex tajnuna kbira. Grazzi, issa issur sur Grazie. Grazzi. President, il-rapport tal-Kommissjoni għandu evalwazzjonijiet realistiċi. Is-sitwazzjoni bażika iċara hemm nuqasijiet u bżonnijiet fl-industrija. Irridu naraw se namlu biex inżommu l-industri ħajjin. Ma nistawx inħallu li dawn jiddeterjoraw. Din hija problema klassika. Il-mistoqsija l-kbira i rigward il-finanzjament ir-riċerka ċivili u militari hija importanti. U rridu nikkonsidraw ukoll eh, il-bżonn għas-segretezza. Issa nabdaq ta' problema bil-proposta hawnhekk l-għanijiet tal-innovazzjoni teknika u dawk użolti għas-sorveljanza għandi problema b'dawn xtaqt nħajs leja minn angolu prattiku. Irridu nżommu l-industrija tagħna kompetittiva u nassigurtaw li kolla prodotti deċenti bi prezzi deċenti. dan għandu jfisser li se jkun hemm multi purpose prodotti multi purpose li jistgħu jiġu mibjuwa mad-dinja kollha. Irridu li l-kumpaniji wkoll jagħtu eh, għażla akbar ta' prodotti ħalli bekk ikunu jistgħu jagħmlu profitti diċenti u jipproduċu ammonti konsiderevoli. Issa, iżida fit-trasparenza, iva, din tajba, ma nafx kem tista tkun, però minħabba li hemm bżonn il-bżonn ta' segretezza ukoll. Il-proċeduri innovattivi din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni tindirizza imma ma naħsibx illi hija ċara biżejjed iridu aktar preċiżjoni fuqha. Il-Kummissjoni trid tinvolvi aktar lill-SMEs din xi ħaġa tajba tinstema tajjeb. Issa, is-sigurtà tal-networks din hija importanti ħafna għal-futur. Ġifiri, din hija proposta tajba. Ma rridu ftit aktar dettalja li x'dak li għandna hawnhekk huwa ġenerali wisq. Grazzi. Grazzi. Issa ix-xur xvab. Grazzi ħafna, President, punt wieħed li għandi nagħmel u li xtaqt infakret fuq dan il-Kumitat u dan il-Parlament lura fl-2008 taħt is-sur Lamsdorf. Iprova jindirizza l-artiklu 96 ta' trattat permezz ta' direttiva Aħna ħloqna qafas akbar għall-istati membri ħalli bekk ikunu jistgħu idaħlu taħtu interessi Ewropej. Però ma naħsibx li hemm raġuni għaliex għanna naraw dak li hemm fil-leġislazzjoni eh, ta' dak iż-żmien biex kun applikabbli għallum. M'hemmx raġuni għaliex m'għandix tiġi implementata ġifier l-ewwel punt u l-implementazzjoni ta' artiklu 296 dan għandu jitpoġġa fuq l-agenda. Rridu nassiguraw illi namlu xi ħaġa dwar dan. Issa l-fjot minja u wkoll. It-tieni ħaġa il-Komitat fl-2010, Komitat ta' Diviża, ġi involut f'rapport mhux leġislattiv mod li ma kienx normali. Ma nasibx li hemm raġuni biex nejdu li dak li sar fl-2008 madux eh, validu. L-istati membri b'din il-leġislazzjoni għadhom marbutin bija. Kien hemm importanti fis-settur tad-difiża u jiena lest li niddiskuti kif dawn ġew sviluppati. Imma ta' min ngħidu li hawnhekk hawn suq Ewropew li inkludu kol difiża sħiħa. Dan ijat fit-trattati ta' l-Unjoni Ewropea imma anke permezz ta' u ukoll. E, naħseb li dan ir-rapport għandu jkun ta' twissija l-Istati membri fuq dan il-punt. Grazzi ftit kummenti minna ħatija jiena naħseb li Sinjura Ruder laqtet il-musmar fuq rasu. Però aħna konsolidajna dak li hemm. Dan iżid l-effiċenza tax-xiri pubbliku naturalment. Aħna rridu nenfazizzaw f'dan ir-rapport u jinkonnent li l-Kummissjoni eh, poġita fid-dokument tajjeb li għanda u l-fatt illi il xogħol li sar fuq il-pre-commercial procurement. Dan japplika ħafna fis-settur tad-diviża U l-idea kollha hawnhekk hi dwar l-akwist pubbliku. Dan kien ukoll japplika eh, f'ħafna snin modija. Jina naħseb li nista' nisuġġerixxi xi emendi ħalli npoġġu f'dan ir-rapport ta' Sinjura Gal għaliex ma nistgħux inħalluh għaddej, irridu niġbru l-attenzjoni wkoll għal fatt li riformi principali eh, prinċipali tal-akwist pubbliku li għadna kif approvajna irridu jiġu applikati anka fis settur tad difiża malar kemm jista' jkun għaliex numru mill-kwistjonijiet hemmhekk jinkoraġixxu lill SMEs b'approċċ ta' tendering. Dan wassal għal kwalità aħjar tas-soluzzjoni meta relatata mal-prezz tagħha. Jiġifieri dawn jistgħu jkunu fattur importanti mess is-simplifikazzjoni tal-proċedura importanti wkoll u anki il-fatt li jkun hemm l-iskema ta' partnerships. E, e, iż-żona tad difiża hija waħda partikolari immens l-iskema ta' akkwist pubbliku tista' tiġi adottata kważi eh, bħala proġett pilota fis-settur tad-diviża għaliex verament toqgħod hawnhekk meta qed nitkellmu dwar akwist pubbliku fit-tul ta' żmien. Però l-istati membri isom ma użawx din l-iskema sissa jiena naħseb illi dawn l-emendi se jżidu l-valur għal proposta ħadd nota wkoll li hemm referenza importanti ħafna għall standards li huwa wkoll li huma wkoll responsabilità ta' dan il-kumitat. Il-Kummissjoni qed titkellem dwar li tippromovi id-development of hybrid standards. U allura jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tiġi msemmija b'mod speċifiku Hemm punti dettaljati wkoll li għandna nindirizzaw. Naf li Sinjura Galpalċ kella xi diffikultà biex tkompli taħdem fuq dan li f'ċertu każijiet kella taħdem mingħajr ma kella il-kopja finali minnaħa tal-Kummissjoni. Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin iridu jaddottaw din dan malar kemm jista' jkun. Skużawni għanzijiet il-President, hemm la informali tal-Ministru tad-Difiża li għaddeja bħalissa ġewwa Vilnius u allura imbagħad tiġi diskussa fis-Summit Ewropew f'Diċembru u għalhekk il-Parlament eh, kellu skeda daqshekk stretta. U għalhekk is-Segretarjat għalli biex ngħidilkom li għanna dat ta' skadenzi stretti ħafna sa' 12 ta' settembru u jekk possibli e, rridu li l-emendi kunu bl-Inglis minħabba innu ta' żmien li għanna għaliex rridu nivutaw fuqa fi 13 ta' settembru biex dan ir-rapport ikun jista' jasal bat fis-summit ta' Ottubru ta' 26 e, fis-26 ta' Ottubru. Għaw xatuħol li xtiq jgħamil xie kummenti. Mela, ftit ħin però. Grazzi President, senżom fil-qasir ħafna ħafna ħafna. Aħna b'mod ġenerali kuntenti ħafna bl-opinjoni abbozz kif bħalissa. Ma' M'għandniex kummenti kbar eh, fuq dan, pero xtaqt nirreagġixxi ftit għal dak li ntqal fl-interventi li saru hawnhekk biex nenfasizza li għanna nsaħħu is-suq intern fuq id-difiża u bl-istess mod nindirizzaw is-swieq. Din hija waħda mill-prioritajiet prinċipali li kellna fil-komunikazzjoni tagħna, jiġifieri tajjeb li qegħdin naraw appoġġ eh, qawwi hawnhekk ukoll fil-komunikazzjoni qedna wkoll li il-ħaġa primarja hawnhekk hija l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni li diġà ġiet adottata ftit ta' snin ilu kif diġà edna. Safenna fjena maħniġ sejrin jindasek ħazin bit trasposizjoni ta' din il-leġizlazzjoni, għalmenu safej jitħol il-direttiva jidħol il-direttiva tal-akwist. Din sissa ġi trasposta Eh, mill-istati membri kollha sa fejn u dak li qegħdin nipproponu fil-komunikazzjoni jaqa' taħt l-azzjoni li tissejjaħ Monitoring the Openness of Member States Defence Markets. Il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ eh, bażi regolari l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tara li l-affarijiet mixin kif suppost dak se jsir minna naħa tagħna. Napprezzaw kol ħafna l-komment rigward il-pre-commercial procurement bħala oda interessanti ħafna li tista' tintuża u napprezzaw li hemm ċertu appoġġ biex din tissemma fl-opinjoni. Grazzi ħafna. Jiena għatti li il-procurement tul għandha tintuża bħala pilot, però issa nibatilkom bil-miktub. Ma kellekx għalfejn triġef fuqha. Issa jekk il-kumitat jaqbel li mdaħlu għambat nibatu ilkom. Is-Sinjura Galpelċ tixtieq tagħlaq? Grazzi, President. Jina b'qalbi kollha nirringrazzja l-kollegi kollha tas suġġerimenti li taw għax kienu interessanti ħafna. Kif tafu kifet inti tajjeb għanna eh, skeda stretta ħafna ta' żmien. U allura kellna nagħmlu ċara ta' itrox kien responsabbli u komitati oħra x-responsabilta kellhom. Issa la darba kjarifikajna l-iskop tal-kompetenza tagħna, allura nistgħu eh, ngħaddu din l-opinjoni, nippreżentaw din l-opinjoni ġifieri id-direttiva fuq it-transfer ta' prodotti tad difiża kella skop minnaħa tal-itre għalhekk ma tkellimċ fuqha. Fis-suġġerimenti tiegħek jiena naqbel ma' ħafna minn dak li jett u fil ħafna minnkom tkellmu dwar kemm kien importanti li l-Parlament ħareġ pożizzjoni ċara. Ura wkoll preferenza għal prassi ta' akwist innovattivi. Fil-fat l-akwist pubbliku għandu bżon taqliba sħiħa u regoli tas segretezza rridu nikkonsidrawhom ukoll. Issa, ħansem il-SMEs mhux bissa xumma l-qalbi imma li konvinta li permezz ta' klaster Ewropew innovattiv l-SMEs ikunu jistgħu jiġu involuti ħafna aktar f'dan is-settur forsi mhux bħala l-ewwel eh, katina fil-katina tal- provista iżda ximkien aktar tard. Għonek jista' jkollna xi ħaġa aktar wiesa l-industrija tad-difiża mhix biss dwar l-armamenti, ma hekk. Madux il-każ qed nitkellmu dwar soluzzjonijiet innovattivi u tweġib tweġibiet għal pereżempju kriżijiet reġjonali u teknoloġiji ġodda li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għadhom mhux lesti għalihom. Nistgħu ndaħlu wkoll l-iskarsità ta' riżorsi. Però ftit fadilna ħin għaliex l-iskeda stretta ħafna u nispera li l-emendi ġu sottomesti fil-ħin sa 12 ta' settembru. Grazzi ħafna. Iva, 12 ta' settembri u bl-Inglis kista jkun, grazzi ħafna l-Kommissjoni. Issa se ngħaddu għal-rapport tas sur De Jong, it-tieni rapport il illum u dan huwa għabazat fuq prattiċi prassi ta' reklamar għarriqi. Naf illi għamiltu progress hawnhekk Pero għanna sitt emendi ta' kompromessi għawnek hawnhekk ukoll, għanna x-shadows kollha hawnhekk sur xfab, is senjura Pendegost, sur Rochefort, is senjura Rule u sur Bilen. Ġifri għanna lista sħiħa ta' emendi. Mela, ti prezentaw l-emendi jekk jaġabkom? Għanna l-xaħat ta' unek li ikun ta' spis prezenti għalla għattana u forsi nistgħu nagħmlu din il-ħaġa f-25 minuta għalli imbagħad nagħlqu bl-aħħar ħaġa tas-sur ġvab għax hemm x'tiddiskuti hemmhekk. Mela, grazzi, Malcolm. Naħseb l-aħjar li nżomm assir kemm jista' jkun għax kulħadd għandu test tal-emendi ta' kompromess kien ta' pjaċir għalija li nagħmilhom għaliex fil-fatt dawn kienu kostruttivi ħafna u b'saħħithom. Rigward id-dokument li għanna jien arċivejt u kif naħseb tralom ix-shadows l-oħrajn, eh, mail minn Andrea Xvarb li kommenta fuq il-kompromessi għamel ukoll xi suġġerimenti li fil-fatt kienu tajbin ukoll. Jiġifieri rridu proposta għal premessa A Għanna proposta unek għal premessa A u naħseb li hija tajba sa nipprova nħares lej dettal u nikkompara eh, l-emendi din irċivejta fil-fatt qabel il-laqa ma kellix ħin biżejjed nistudja. Imma probabilment naħseb nistgħu u kompromess anki hemmhekk. Grazzi. Is-Sur Ja, ähm, Herr Vorsitzender, die, ich habe ja schriftlich die äh, entsprechenden. Iva. Präsident. Jina għamilt kompromessi, abbozza kompromessi bil-miktub u battom lil kollegi Jina għed fuq l-agenda għal-rapporti ħoj ġifiri għandi interess li nżom din asira. Jina kontent li Sur Dejong għandu approċ kostruttiv bħal dan u nispera li Sur Dejong ikun jista eh, jiranġa dokument konformita ma dak li għed Thank you. Grazzi. Nirringrazzja l-Sur De Jong u lill kollegi l-oħra li ħadmu fuq dan il-fajl mod partikolari biex jindirizzaw il-problemi li qegħdin jiffaċċaw in-negozji żgħar. Għandi kwistjoni b'emenda ta' kompromess numru 2 għaliex jidher jidhirli li din hija sproporzjonata meta tirreferi għas service providers li jaffisser attivitajiet eh, li huma ma jkunux konxi minnhom Aħna l istil nappoġġawa kifini, iżda jina nispera l sur Deong u l-kollegi li jisu mill-ġdid il-lingwaġġ eh, ta' emenda 29 li proponajt jena u li nikkonsidraw ukoll il-possibilità li nintroduċu eh, rekwiżit mandatorju għall aġenziji li jiġbru it-taxxa biex jirrapportaw prassi mhux kif suppost skont ta' mezzu kompromess numra 5 dejjem jekk ikun nistgħu nivvutaw fuq emenda 46 eh, mod separat. Kif ukoll emenda kompromess wieħed eh, tnejn 'tlieta' u erba' jiena kelli xi riservi iktar kmini dwar kompromess numru 3 iżda jiena nemmen li emenda numru 1 tkopri it-ħassib tagħna. U fir rigward ta' emendi ta' kompromess 6 jiena m'iniex konvinta li eh, emenda 53 jankluża fit-test u jiena naqbel mal-kompromess u naħseb li hemm soluzzjonijiet ta' forzar privat fuq livell ta' stat membru bħal pereżempju fil-Ġermanja ċertuazzjonijiet li tmur li lin mill-ambitu tal-collective redress u li aħna nistgħu ninkludu fit-test b'lingwaġġ iktar wiesa. Grazzi, President. U grazzi l-Sur Grazie, Grazzi Prendergast. Grazie, President. Jena nistan zon fil-qosor. Grazie Lister De Jong. Naħseb li għamel mm, bieċa xol tajba u ħan konsiderazzjoni l-kummenti tagħna. Emenda ta' kompromess numru wieħed. Jiena għedt li l-lista eh, s sawda tista' tkun ta' stigma għal kumpaniji u naħseb li l-lista sawda ta' eh, prossi inġusta Um, ġustu kummerċjalment eh, hija idea li nista' naċċetta. Għandi mistoqsija fuq paragrafu 11 fl-abbozz ta' kompromess marbut ma' dan dan jirreferi għal azmin għad-direttiva li tapplika l-B2B Bħalissa l-ambitu huwa ehm, limitat tal B2C. Il-Parlament titla bil komissjoni biex toħroġ eh, proposta ma naħseb li ser tagħmel hekk għaliex hemm xogħol li qed isir fuq direttiva oħra, iżda naħseb li aħna bħala shadow rapporters għandna naħsbu mill-ġdid la bozza kompromess fuq paragrafu 11 dan jgħid emenda tlieta għaliex minix kuntent bisieħ f'dak li għanna. Amenda ta' kompromess numru 2 li hija wkoll qed tajt li servizzi tat telefon u dawk postali. Naħseb li hawnhekk eh, nistgħu naċċettaw din l-idea toġobni. Mbagħad fuq l-idea tal-class um, actions u il-victim representation jiena naħseb li dawn huma punti kritiċi għal grupp tiegħi. Kien hemm ftit mistoqsijiet il-fatt li llum fl-Istati Membri fil-Liġi Nazzjonali tal-Istati Membri hija possibbli li jkollok azzjoni kollettiva, naħseb li din fil-fatt hija ħaġa tajba u għaldaqstant naħseb li it-test li isemmi dan sejjer fid-direzzjoni tajba. Naħseb li Iva nistaw nappoġġaw, pero ma nistax nimpenja ruħi bis jihmin issa. Naħseb li mixin tajjeb ħafna l-kol flimkien u imxejna tajjeb ħafna fl tal-emendi u kompromessi u naħseb li nistgħu nagħlqu dan b'mod perfett, grazzi. Grazzi sur Rochefort, sur Rule, is-Sinjora eh, Rule. Mm, naqblu ma dak li jintqal, grazzi nistaw naċċettaw la bozza ta' kompromessi jiena rajt is-suġġerimenti ta' Sur Schwab memx problemi immedjati iżda rrid nanalizza aktar fid-dettall. Kummenti fuq dak li għal sur eh, Rochefort li nestendu dan għal B2B dan fil-fatt ġi minn għanti sinjura Wallis, eh, ex-membru tal-grupp ta'kom, hija suġġeriet dan B2B kienet proposta tal-liberali fil-fatt. Din il-problema b'nies li għandhom esperjenza twila f'dan il il-kommun il-kumitat għandhom memorja twila ħafna. Issa naddu għas Bilan. Grazzi. Jiena prezentajt il-maġġoranza tal kumenti tiegħi f'dan ir-rapport qabel is-sajf u għal sant issa fil-qosor nixtieq insemmi l-iktar importanti. Jien nixtieq niġdilkom l-attenzjoni dwar il-fatt li wħud mill-emendi ma kienux eżattament eh, tradotti fil-Pollak. Jiena kelli nikkonsulta l verżjonijiet oriġinali. Issa, nixtieq ngħid li nista' nappoġġa ħafna emendi. Kollegi jagħmlu emendi li huma simili għal tiegħi naħseb li nistgħu nagħmlu kompromessi. Mod partikolari emenda 26 u 25 nara li sejrin l istess direzzjoni, aħna ma rridux namlu lista sewda ta' kumpaniji, iżda qed naraw li hemm possibilità li namlu mm, lista sewda ta' prassi em, li jizvijaw fis-suq f'xi stati membri l-ismijiet ta' negozjanti li jiġu jinsabu l-orti jistaw jiġu publikati biss permezz ta' deċiżjoni tal-orti. Naħseb li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu riflessi fix-xogħol tagħna. U għal daqstant jiena naqbel mal-fat li jissir lista ta' prassi li jizvijaw iżdejna kontra li jissir lista sewda ta' negozji jew negozjanti. U fil-rigward tal-lista ta' prassi uh, li jizvijaw nista naħseb iktar dwar jina l-appoġġaġ l-estensjoni ta' direttiva għal B2B dwar punt 15 aħna għanna nitkelmu kol dwar il-wall il il wall tal-kumpaniji li offrew eh, servizzi ta' dawn il-ftejmit jistaw jkunu riżultat ta' prassi eh, li jizvijaw. Ma nafx però jekk din il-prassi u se tkun ehm, ta' suċċess għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar prassi prassi illegali biex bekk unuqdu attenti għal iktar kontroll ta', ta dawn il-kumpaniji ta' ġbir. Punt 16 għanna nirreferu għall opt-in u għanna naraw il sistemi dostiċi. Naħseb li dan huwa speċifikat tajjeb ħafna f'emenda 51 li għamilt jiena. Punt seba' jiena hawnhekk ma għamilt l-ebda emenda iżda nemmen li il-kelma enables għandha tibbidel permezz ta' providers li servizzi tagħhom huma użati u din naraw punt 29 din aktar speċifika u inqas ġenerika, grazzi. Good, well thank you. Uh, grazzi. Grazzi ħafna għal dawn il-kontribut kostruttiv ħafna li il-rapporter ħanota taħħom għax għati uħar li jixtieq ikkummenta. Nistiden l-Sur Petri biex jikkommenta fuq mill-emendi. U punti oħrajn, u din il-kwistjoni ta' rimedji legali. U forsi nistaw tiksa tikkommenta fuq dak li s-sugġerixxa sur Rotfor. bat imorru lura r-rapporter biex jirrispondi. Sur Petri. Grazie President nistaw fil-fat poġġaw l abbot ta' rapport ta' rapporter u kol fl-opinjoni tal-Kummissjoni naħsbu li ħafna mill-emendi fil-fatt sejrin fid-direzzjoni tajba u dan japplika b'mod partikolari għall emenda ta' kompromess li aħna nistgħu nappoġġaw apparti minn l-emenda ta' kompromess numru 5 li torbot ma' debt collection agencies dawn l agenziji tal ġibir ta' dejn spiss ma jkunux pożizzjoni biex jassessjaw jekk eh, issu qabel kontrattu wiex qed jiżvija jew l-ewwel daqsat nipreferu li test jibqa' kif inhu bħalissa. Issa dwar l-emenda ta' kompromess tlieta dwar estensjoni tal-ambitu tal-direttiva aħna ma qbilniex mal-paragrafu kif abbozzat fir-rapport u għaldaqstant aħna nappoġġaw il-bidla proposta fl-emenda ta' kompromess u pal alternativa nipreferu emenda 37 fuq dan il-punt. Għaldaqstant hawnhekk huwa ċara l-Kummissjoni li estensjoni tal-ambitu mhijiex xi ħaġa li tista' tiġi meqjusa bħalissa. Indirizzajna din il-kwistjoni fir-rapport riċenti fuq eh, il-UCPD Directive u għalda stant aħna nappoġġaw l-link tal-emenda ta' kompromess. Aħna ovvjament ser immorru lura l-evalwazzjoni fil-UCPD U kol jina xtaqt nesprimi appoġġ sieħ għal-emenda ta' kompromess numru 6 li hija simili għal politika tal-Kummissjoni u collective eh, redress wara l-aħħar rakkomandazzjoni li kien hemm. Tajjeb, grazzi ħafna. Issa nadil kelma lil uh, Sur De Jong. Grazie Malcolm. Nixtieq ngħid li jiena mhux ser nikkommenta hawnhekk fuq kull osservazzjoni li saret mod ġenerali sejrin fl-istess direzzjoni fuq il-punt li jissemma mm, anka mill-Kummissjoni dwar rekomandazzjoni tal-Parlament għall-estensjoni tal-ambitu tal-direttiva tal-prassi ġusta kummerċali il-Parlament mandux imur lura minn dak li adotta fil-passat u għaldaqsant il-kompromess preżenti huwa fil-fatt kompromess li qed jitlob għal evalwazzjoni li l-Kummissjoni qed issemmi u qed tippjana li tagħmel u minnaħa l-oħra eh, tipproponi bħala kompromess dan huwa fil-fatt dak li qed nintolbu evalwazzjoni fuqta u għaldaqsant ma nasibx li jekk nimxu wis nistgħu nimxu wis hemmhekk. Dwar punti oħrajn, hemm ftehim u jien nixtieq nissuġġerixxi dan li ġej sur xwab e, ena ħafna meta batilna email bil-kommenti dettaljati u kien faċla ħafna li jena um, ehm, nadatta ċertu uh, um, punti immedjatament. Nirringrazzja li s-Sinjura Pendergast u li sur nitlob li s-Sinjura Pendergast u li sur Roxfor biex jamlu l-istess jibatu li email bi suġġerimenti għal kompromessi un bat is-sur Bilan u koll li għalkemm forsi hemmhekk xi ftit iktar differenzi eh, iktar minn dawk li kien hemm ma' shadow rapporters oħrajn. Jekk għandkom kummenti għal daqstan tibatu għom li bil-miktub, u mbagħad ikun jista' jkollna laqa wara il-laqa ta' Strasburg eh, laqa qasira bejn ix-shadow rapporters u jiena biex bekk inkunu nistgħu naslu għal setta emendi ta' kompromess finali. Jiena ottimist ħafna li nistgħu insolvu dawn il-kwistjonijiet. Tajjeb, grazzi ħafna għal eh, punti dwar dan. Mm, grazzi tal-li ġejtu. Grazzi li xedaw rapporters li ġew u edina kollha kolla l-lum il-ħamis war nofsenar, jieto kizba kbira. Issa naddu għall-ħar punt għallum, lum rapport importanti ħafna ta' Andreas Schwab eh, fuq il-pakket mill-Kummissjoni biex nassiguraw um, il-livell u li komuni ta' sigurtà tan networks u l-informazzjoni. Eh, Nil-sur uh, eh, Monti jider frisk ħafna wara l-sajf, pero issa jider li mawx wis shadow rapporters. Is-sinjura Rupi id iżda ma nafxek jiex eh, shadow rapporter. Oh, Sir Hamon, Sir Mendes. U forsi ser ikun eh, dialogu bejn u bejn is-sur xwab biss. Naf li hemm ċertu żviluppi importanti li rridu nħabru fuq eh, l-allokazzjoni ta' ċertu kumitajiet dan jaf jirrifletti wkoll it-timetable. Nixtieq nfakkar li kulħadd mm, ma nafx il-Kummissjoni għandix din l-aħbar ukoll Palma tafu dan il-pakket ġifirit li nam il-konferenza tal-presidenti, komitat tal-industrija sfidaw din dan u għallu li għandhom ikunu huma lead committee. Iżda din issa ehm, ġiet konfermata mill- il-Kumitat ta' Chairs u aħna Elite Committee. Il-Kumitat tal-Industrija però wkoll rridu jkunu assoċjati eh, mod konġunt magħna taħt regola 50 permezz ta' diviżjoni ta' kompetenzi u li ġiet imniżla meta da sar dan il-bil. Issa l-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili wkoll irid jiġi assoċjat magħna u aħna ehm, proponejna li għanna nikkooperaw maħħom taħt regola 49 plus fejn involvu eh, li draftsmen taħħom nistuduwan fil laqqat taħna, l laqqat ta' etc. U ma qalu li rridu eh, ftejim miżjud u minn kejja rekomendazzjoni ta' Sir Lejner biex ma jiġi xaċċettat dan il-Presidenza ta' konferenzi jaċċettaw li jkun hemm assoċjazzjoni taħt regola 50 dan ifisser li se jkun hemm ċertu elementi fih dan divizjon ta' kompetenzi. Ma nafx jekk għandix kopja ta' dan. Uh, fuq liema bażi d-deċiżjoni ttieħdet minix ċert. Dan huwa l-mod li l-konferenza ta' presidenti jaġixxu. Um, U għal-dastant edin f-pozizjoni pjuttost diffiċli. Naħseb li rridu nirranġaw il-timetable biex bekk nippermettu li di ikunem din il-kollaborazzjoni bil-Kumitat ta' Libertajiet Ċivili u l-Kumitajiet ta' l-Industrija. U għal-dastant li s sur xwab ehm, biex jitkellem dwar dan, dwar xifisser dan u xipunti punti oħrajn li għaf ikunem. Iżda l-iktar ħaġa importanti din l-ewwel darba li qegħdin nqisu dan l-abbozz tar rapport u eh, nixtieq aħna issa ser inkunu nafu x'nhom elementi inti qed tipproponi fuq dan id-dossier importanti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich es ganz so einfach und gut hinbringen werde wie der Kollege de Jong. Ma nafx jekk jina u ser inkun daqshekk effettiv daqs is-sur Dion, pero Ovvjament, għaxi kienet ifittex li jiġi mfaħħar għaliex wara kollox xorta tal il-kamra. Jina diġa tkellimt ma' sur Gassis Rimon, ħafna drabi u kemm il-darba talabni biex ikun hemm Eh, biex nerġaw namlu mill-ġdijt id-data tal-iskadenza, nistaw namlu mill-ġdijt pala 24 ta' settembru minnar problemi ta' xejn, ġifiri di muser teħlilna ħin mid-dibattitu il-24 ta' ottubru kol tkun data tajba lina. Issa, għal-rapporters mux għalija biss, imma rapporters mill-komitati oħrajn, mux dejjem faċli ovvjament meta rapporti li lan tagħhom mhuwiex tant ċar eh, mbagħad tkun tittati konċessjonijiet mill-bidunija, allura aħna nistgħu nerġgħu nallokaw ftit ħin għad-data tal-iskadenza għal data ta' skadenza ta' l-amendi. Aħna xort waħda għandu jkollna żmien biżejjed fih dan il-parlamenta biex nikkonkludu dan kollu sakemm għandna maġġoranza fil-Kunsilli. Sa jidher ċar li aħna rridu nippruvaw niksbu vot din is-sena. Il-Kumitat tal litre issa u assoċjat ma' Sinjura De Castillo bħala rapporter jienet naħdem il-qrib magħha, eh, vera sejrin tajjeb, u hawnhekk ser nippruvaw nivutaw minn qabel. U jekk naf ċajjeb l-involviment tal-libe jgħat hemmhekk ukoll. Pero l-involviment tagħhom mhux daqshekk sinifikattiv, jiġifieri bħalik kieku aħna nitilfu żmien, huma involuti biss parzjalment, jiġifieri huma jistgħu biss jagħtu input fuq parti żgħira minn dan ir-rapport. Allura aħna għandna puntat tluq tajjeb. Issa fuq is-sustanza sur President, dak li nixtieq ngħidu li fil-aġenda digitali aħna għadna li tfixkil sinifikattiv għal sistemi ta' infrastruttura f'stat membru wieħed ikollu kol effett f'stati membri oħra. Allura, ħadd ma jista' jiċħat l-idea li netwerk stabbli u sistemi siguri kif ukoll il-fornizzjoni ta' sistemi prinċipali huma essenzjali biex in-networks jimxu ħarir anki s-sistema sigura digitali tal-Unjoni Ewropea. Sa fl-Unjoni Ewropea hemm differenzi kbar f'dak li hu kapaċità u anki l-armonizzazzjoni U għalhekk aħna qegħdin naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew li ressa proposta verament tajba sabiex jiggarantixxu livelli li jipprovdu għal livelluri ta' sigurtà, ġifiri internet, networks privati li jajnu biex ikun hemm progress tas soċieta u anki eh, progress ta' l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu ntejbu dawn is-sistemi. Dawn ma differenti minn għanijiet oħra li jgħin ngħidu jistgħu jkunu protezzjoni tad data, counter terrorism, ġili ta' kontra terrorizmu, servizzi ta' intelligence, jew inkella infurzar kriminali. Jien naħseb li l-attenzjoni prinċipali ta' din id-direttiva huwa tip ta' triangolu. Tri hija parti Service intelligence, parti ta' forzar ta' autoritajiet kriminali biex jindirizzaw il-kriminalità. Umbat lan u li insaħħu il-ġit billi nassiguraw u noħolqu aktar sigurta' fil networks Aħna mhux qed nippruvaw nintifirixxu fil-protezzjoni tad-data jew ix-xogħol tas servizzi ta' intelligence. Aħna mhux ser nitkellmu dwar infurzar kriminali dan jiddependi wkoll mill-istati membri u minn awtoritajiet oħra nixtu l-attenzjoni eh, nixtu attenzjoni fuq dak li importanti għal suq intern, ġifri s-sistemi, għaliex jista' jkun li jkun hemm abbużi Il-direttiva tal-Kummissjoni tissuġġerixxi li stati membri ridu issaħħu id-difiża tagħhom tas sigurtà u anke l-kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni diġà teżisti ta' ċertu punt fiħdan l-istruttura tal-Kunsill, l-istruttura intergovernattiva. L-idea però u ili il-Kummissjoni flimkien ma' Enisa jilqaw dan ix-xogħol u jdaħluha anke fl-istrutturi tal-komunità. Hawnhekk għandna konflitt istituzzjonali bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill li tittiġi solvuta. F'dan ir-rigward, operaturi ta' infrastruttura kritika għandhom ikollhom miżuri adegwati sabiex jeliminaw ir-riskju u anki jirrapportaw reati serji l autoritajt nazzjonali dan isaħħaħ l-serjetà li wieħed ikun aktar b'saħħtu u anki li wieħed eh, ma jkollux attakki ċibernetiċi. Lan prinċipali ta' din id-direttiva u li wieħed jikseb livell oli ta' segurtà fin-networks u ta' informazzjoni, ġifri aħna rridu kol niddefinixxu l-ambitu, speċjalment nixtu l-attenzjoni fuq il-ħtieġa regolamentazzjoni ma rridux ikolna duplikazzjoni ta' strutturi interistituzzjonali jew duplikazzjoni ta' regoli. Jekk aħna jkollna miżuri ċiberneċiti aqwet ah, trid jużhom u d direttiva għandha tkun fuq il-fatt li nixtu l-attenzjoni bejn relazzjoni bejn il-dak li hu pubbliku dak li hu privat. Man, mandux ikun konformita siħanna nqodu li l anzi nsi minn dan rridu inħarsu lejn amministrazzjoni tajba tar-riskju anki nsaħħu dawn eh, l-elementi, anki l-ambitu. Issa, nix nsemmi l-axħar ħames punti, Sur President. Id-direttiva għandalan li taħt informazzjoni importanti l dawk eh, l-organizzazzjonijiet li jedin jikkoperaw, iġifir l-iskambju ta' informazzjoni l-istati membri u anki nipruvaw niprovdu informazzjoni fuq żviluppi f'dak li hu frastruttura kritika għanna riski id-diskussjoni dwar l-monitoraġġ tal-NSA dan huwa biss eh, kwistjoni parzjali dan id-dibattitu li għaddej fil-Ġermanja u f'pastijiet oħra ħallew li ċittadini tħasbu dwar il-protezzjoni tad dejta tagħhom stess, però dan kollu u lan tiegħu u li norgani inneliminaw dawn l istrutturi ehm, kriminali li dejjem qed iħarsu lejn ukoll il-finanzjament. Ġifri finanzjament minn kummerċ ta' droga jew kummerċ kriminali fi kliem ieħor. Ġifri l-idea u li jkollna autorità waħda għal kull stat membru li jkollha lan li timplementa din id-direttiva u strutturi, strutturi ġodda ser ikunu imdaħla f'din id-direttiva. L-istrutturi jkunu kritiċi, ġifiri forum ta' infrastruttura li huma neċessari għal sopravivenza ekonomika fis-snin ta' kriżi li huma vitali fil-każ ta' pereżempju eh, attakk ċibernetiku ġifri servizzi, infrastruttura li huma kritiċi aktar milli dawk l-istrutturi li huma biżiż imma mhumiex vitali. Issa l-operaturi f'din l-infrastruttura f'dak il-każ jkunu mod formali jew informali jkollhom jirrapportaw avvenimenti ta' sigurtà lill-autoritajiet relevanti minħabba ir-rabta u relazzjoni diretta li teżisti bejn daw is-setturi. Dawn l-autoritajiet ser ikunu konxi dwar id-djufijiet u riski li jeżistu forsi jkunu anki f'pożizzjoni favorevoli biex jaraw ukoll x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' avvenimenti ta' sigurtà flimkien ma' l-investiment li diġà ittieħed ċertu stati membri minħabba l-organizzazzjoni tagħhom ikollhom jaħtru numru ta' awtoritajiet nazzjonali u aħna nixtru nsolvu din il-problema permezz ta' eh, punta kuntat, ġifiri l-istat membri jaħtru punta kuntat skont l-istruttura politika tagħhom. Il-netwerk ta' kooperazzjoni li tinħoloq taħt id-direttiva u fil-fatt aħna ser nkun qed naħdmu permess ta' estensjoni ta' network. Jina sab dinja importanti ħafna il-network ta' kooperazzjoni ser tħares jekk il-parteċipanti tas suq għandhom xikunu involuti. U dan għandu jaqat u jorbot mal-fat li dawn għandhom infrastruttura kritika. Fl-annes ta' direttiva hemm lista ċara ta' dawk is-setturi li huma ikkonsidrata bħala kritiċi per pal pereżempju l-enerġija, suq tal-enerġija, trasport, sistemi ta' trasport u f'dan dawn is-setturi mhux kollha jkunu affettwati mill-rekwiżiti li mnanna nizla fid-direttiva, pereżempju industrija tal-enerġija li tmexxi enerġija transewropea dina edha f'pożizzjoni differenti meta jkun hemm kriżi minn pereżempju kumpanija żgħira li per eżempju operatur ta' solar panels, kumpanija Zajra? L-avvenimenti ta' sigurtà li ġew irrapportati lill awtoritajiet Umbat jistaw jiġu publikati fi dan l-Unjoni Ewropea permezz ta' rapport annwali. Dan ifisser li aħna bekk inkunu qed insaħħu l-kuxjenza soċjali fost l-Unjoni Ewropea, nqajmu aktar arfin, Iġifri l-infrastruttura li ħna għanna l-kol fil-kamra, fil-dar ta' hija waħda vulnerabli, u għalhekk aħna rridu nassikuraw li nieħdu miżuri neċessari sabiex nipproteġu l-infrastruttura tagħna minn eh, attakki ċibernetiċi. Issa, tlet punti oħra ti permetti li sur President, is-sigurta, rekwiziti ta' sigurta u anki rapportaċ ta' avvenimenti ta' sigurta ja' kwistjoni prinċipali għaliex din insibuha imnizla wkoll fil-proposta tal-Kommissjoni l-operaturi tas-suq iridu jagħtu notifika tagħhom wara jagħmlu evalwazzjoni tal-vulnerabilità tas-sistema tagħhom. Jien naħseb li dan huwa ferm importanti għaliex l-operaturi biss jistgħu jaraw u jevvalutaw l-infrastruttura tagħhom din tista' tkun valutazzjoni minnhom stess jew inkella parzjalment Pero regolament f'dan id-direttiva ma naħsibx kun xirqa naħseb ikollna wis burokrazija biex nilħu lan tagħna lan tagħna u li l-operaturi tas-suq jerfaw responsabilta biex jevalwaw ir-riski tagħhom stessa biex jassiguraw li huma jistgħu jipprevjenu li jkunu hemm kriżi. Issa biex wieħed implementa din id-direttiva aħna rridu nixtu l-attenzjoni u nassiguraw li ħna intejbu l-amministrazzjoni ta' riskju fiħda l-infrastruttura aktar milli permezz ta' proposti burokratiċi. Għalek huwa għafer importanti li konna miżuri ta' amministrazzjoni ta' riskju u f'konformità ma' artiklu 15 dan huwa l-unika artiklu jina ser insemmi b'mod ċar irid ikollna flessibilità meta niġu per eżempju biex nitkellmu fuq l-evidenza li l-operaturi tassu iridu jiprovdu konformita ma' regoli. Issek namlu sanzjonijiet fuq in-nuqqas ta' konformità. Jekk ħajkun hemm riskju ta' sanzjonijiet, dan jista' jmur kontra l-interessi tagħna ħna rridu niggarantixxu li l-aktar informazzjoni importanti għal pubbliku din tiġi notifikata l-entitajiet relevanti u meta aħna nitkellmu fuq il-politika pubblika, aħna wkoll nafu li direttivi bla sanzjoniet ma jagħmlux sens, ġifri aħna verament iridu nevalwaw l-interessi differenti. Permezz li emendi li jina ser inressa jirna xil nikseb dawn il, dan il-bilanċ. Dan ovvjament hija leġislazzjoni komplessa li tinvolvi l-Kumitat tal-Industrija u anki l-Kumitat tal-Libe Ovvjament huma għandhom xi jgħidu jina hawnhekk tajtek stampa ġenerali u ħerqan biex nisma' wkoll min-naħa tal-kollegi u anki min-naħa tagħkom stess. Grazzi. Grazzi tassew. Min jixtieq jikkontribwixxi? Sinjura Rule. Mikrofonu. Iva, Hawnhekk hawn uh, shadow rapporters għax għandi xi bil-miktub għalik. Fil-każ ek u inti tkun tista' taqra. Iva, għassa minna jekk jogħġbok, Sur Schmidt. Iva, jiena wkoll qed nħu post is-Sinjura Sur Manders, għax ma setax ikun maħna jina u kollet għandis qarja x'namel hawnhekk. Forsi nista' nagħtilkom. Jiena nista' ngħidilkom li hija waħda tajba. All right. So, um, so I think... Mela, jien naħseb li hawnhekk seri konna skambju ta' opinjonijiet u minna uftit ftit ieħor nixtieq nitlob l surxwa biex jaqrom bat jatina taqsira tagħhom. Pero minħabba l-fat li jina l-unika shadow li jina hawnhekk nixtieq fil-qosor ngħidilkom li L-approċ ġenerali li segwa s-sur xwab u appoġġat minn ħatijaj u dan għaliex jien naħseb hawnhekk eh, qed inkomplu nitkellmu fuq il kumenti li għadna fil-bidu meta s-sur Tempo ġi eh, jipprezenta l-impatt evalwazzjoni, l-impatt evalwazzjoni u jider li għanna dera ċara ta' xanna u d-dimna, l-azzjoni politiċi u d-dimna. Din id-direttiva hija ambizjuża ħafna fil dwar dak li għanna namlu aħna f'dal istadju u jena naħseb li hawnhekk qed nisottovalutaw dak li diġà sar fl-Istati Membri. Ma naħsibx li qed inħarsu li nżarmaw xi ħaġa jew nitolbu l-Istati Membri biex jagħmlu bidliet kbar meta diġà hemm proċeduri ta' rapportaġġ f'posthom. Però jiena m'iniex konvint dwar dan ir-rapportaġġ obbligatorju lanqas Jien ħoss li hawnhekk għandna problema serja b'kumpaniji għaliex rapportaċ obbligatorju f'xi mod jew ieħor jista' iwaqaf il-kumpaniji milli jifasslu s-sigurtà u anki ifittxu l-ksur li jkun hemm rapportaċ obbligatorju b'definizzjoni jeħtieġ xi ħadd li jirċievi l-rapport, ġifri l-infrastruttura ta' xi tip, jirċievi r-rapport fuqha U hekk kif infaslu infrastruttura n-nies mal-ewwel iridu eh, jaraw li għandhom kollox ippruvat, kollox lest, u mbagħad jibatu il rapport tagħhom. Dawn huma kwistjonijiet importanti u għalhekk aħna rridu nipprovdu xi tip ta' bidla fl-attitudni tagħna u kif l-affarijiet jintlaħqu jew ma tistax tikseb bidla fl-attitudni billi toħloq strutturi ġodda jew toħloq formuli bil-kaxxi li wieħed irid imbagħad jimmarka. Jiena naħseb li aħna rridu nkunu aktar pragmatiċi. Dan approċ klassiku Ingliż, però iva naqblu miegħu aħna naqsmuh dan il-ħsieb. U jien naħseb li rekwiziti ta' rapportaċ rridu jkunu realistiċi dan għaliex min ser jaqra dawn ir-rapporti fl-aħħar mill-aħħar. Fiħdan infrastrutturi li jintlaħqu biex jindirizzawhom jindirizzawhom. Aħna na miri reali hawnhekk. Għanna rridu approċ pragmatiku. Jien naħseb li dan il-komitat flimkien mal-Kunsill laqaw u ħadmu flimkien f'dawk li huma il-notifika ta' ksur. Dak kien approċċ tajb ħafna. U fuq il-data privacy aħna ħdimna bisħiħu kosa biex nikolna soluzzjonijiet pragmatiċi. anki ikonna diskrizzjonijiet legali ċari dwar il-ksur ta' data li kienu u importanti għaliex verament kellhom konsegwenzi. Jien naħseb dan dan it-tip ta' approċ jottu kollha hawnhekk. Jidispjaċini li l-Kummissjoni injorat il xogħol li sar fuq eh, li privacy u l protezzjoni tad data fuq aspetti li ħdinna fuq hawnhekk jider li hemm xi virus fil-Kummissjoni xiridu nibatulhom informazzjoni dettaljata u ma naħsibx li naslu x'imkien hawnhekk. Jiena naħseb sim ta' informazzjoni din is-sistema mhix tajba rridu nħarsu li hemm il-ġdid. Anders ressa u kol amenda, amenda disa' irridu noqodu aktar attenti għawnek, irridu għanna bżon aktar u kol flessibilita, u autorita kompetenti irridu kollom u kol diskrizzjoni dwar elementi marbuta ma' kompetizzjoni, xaħna irridu nżommu f'moħna li fit-28 stat membru, hemm differenti gbar f'dak li jum kapaċitajiet biex ta' wieħed jiġi biex jindirizza daw il-kwistjoni. tal lura leġizlazzjoni ta' dan it-tip teħtieġ u trid tirrifletti ma daw id-distinzjoni li jeżistu kollha f'daw l-istati membri kollha. Ksur tal-privatezza ta' data tista' ssir kemm pajjiż kbir kif ukoll pajjiż żgħar. Però xorta waħda aħna rridu nixtu l-attenzjoni fuq miżuri ta', preven ta, pre ta prevenzjoni. U jiena naħseb ukoll li Meta wieħed iwaqqaf strutturi ta' rapportaġġ ma naħsibx li dawn ma' strutturi tajbin. Andrew Schwab qed immexxi din dan il-rapport fid-direzzjoni tajba, jiena bħala xi rapport qed ngħid dan il-kliem. Issa u xatt jħor jitkellem? Sissa du ma tkellem ħadd hawnhekk? għalhekk jiena sernati il-kelma lill-Kummissjoni, rappreżentant tal-Kummissjoni biex jagħti reazzjoni tiegħu lill-rapport tas Sur Schwab. Jiena nixtieq, President, nirringrazzja lis sur Andrea Schwab għal rapport tajjeb li li għal darbohra juri eh, illi l-intenzjonijiet tagħna f'temu tajjeb. Juri wkoll li r-rapporter l-Kummissjoni qegħdin eh, fuq l-istess linja. Mannix nitkisru mill- l-inċidenti li għandhom xaqsmu ma' sigurtà u li huma marbutin ma' sigurtà nazzjonali għaliex din id-direttiva hija dwar il-prosperità, it-kabbir u l-impjiegi hija wkoll dwar il-preservazzjoni tas-suq intern. Billi inkomplu nsaħħu ir-reżiljazzjoni ta' ċertu mekkanizmu li qegħdin fil-qalba tas-suq digitali. Senżon fil-qasir kemm jista' jkun u nixtieq nagħmel erba' punti. L-aktar erba' punti importanti illi jem fir-rapport Andrea Schwab skont l-opinjoni tiegħi. L-ewwel waħda hi l possibilità li jkollna aktar minn awtorità kompetenti waħda fuq livell nazzjonali. M'għandna xejn kontra din il-ħaġa. Din hija magħrufa wkoll anki fir-rapport hemm punt ta' kuntatt wieħed anki fl-iskambju ta' informazzjoni fuq livell tal-Unjoni. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa dwar eh, l-ambitu f'artiklu 14 tal-proposta jirreferi għal dan. Aħna marbutin ħafna ma' dawn il-rekwiziti ta' rapportaċ obbligatorji għaliex fċertu pajjiżi hemm sistema volontarja. U forsi din qed tagħti xi frott, imma hemm pajjiżi oħra illi fihom il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-operaturi tas-swieq hemm sitwazzjoni oħra. F'ċertu pajjiżi mbagħad mhix eżistenti, ġifieri aħna nemnu l rekwiżiti ta' rapportaġġ huma bżonn jużi biex nelaboraw l-istrateġija nazzjonali u anki biex nejnu u koll l-operaturi tas swieq li esperienzaw xi incident li kellu effett negattiv. Rigward eh, l-ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni jina naf li l-proposta tal-Kummissjoni hija ambizzjuża ħafna imma jina nemmen illi għandu jkun hemm livell ieħor li jiġi ġustifikat, jiġifieri il-gateways il gatewers tal internet l-e-commerce u l-application stores għandhom ikunu għandhom kollom rwol importanti ħafna għaliex minnhom jaddu ħafna tranzazzjonijiet u jżommu wkoll ħafna data fihom. Huwa importanti immens li aħna nipproteġu il-kontinwità ta' tranzazzjonijiet u anke li nipproteġu għaliex wara kollox il-protezzjoni tad-data hija side effect importanti ta' din il-ħaġa, jiġifieri nipproteġu id-data ta' dawk li jkun qed jagħmlu tranzazzjonijiet online. Huwa possibbli illi nagħmlu analoġija wkoll mal eh, electronic Communication Networks. In-networks saru il-qofol tal-komunikazzjoni. Huma essenzjali għal konnettività tal-Ewropa, ġifiri minix sorpriz jekk 50 snin fl-Ewropa, servizzi bħal per eżempju il-Twitter jew il-Facebook ikkunu u jkollhom impatt ta' konnettività ħafna aktar mill-servizzi tradizzjonali tal-operaturi li hemm bħalissa. Rigward il-proporzjonalità, jiġifieri, jiġifieri x'tip ta' inċidenti għandhom jiġu rapportati. Aħna hawnhekk tajna ir-rekwiżiti mill-artiklu 13 a tal-direttiva tat telekomunikazzjonijiet. Jekk ir rapporteri Ħoss li għandna nkunu aktar esplitiċi hemmhekk rigward taħt liema ċirkustanzi inċident jeffettwa l-analiżi aħna nistgħu nagħmluha din il-ħaġa nistaw nkunu ftit aktar speċifiċi fit-test ta' dokument u allura jkun aktar ċertezza legali. Ġral darbohra mek naqblu ma' rapporter. fl aħħar jekk it tieni ftit ħin rigward ir-responsabilta. Aħna nemlu li hemm benefiċċji illi dawn jiddaħlu fl-ambitu tad direttiva jiġifieri għall operatur ta' infrastruttura jew operatur ta' swieq hemm benefiċċju għaliex jekk operatur tas suq jista' juri seta' ikun konformi ikun faċli li namlu speċi ta' prezunzjoni ta' diligenza Għalhekk l-operatur tas-swieq mhux se jidħol f'xi responsabilità eh, ċivili u jingħata f'xi tort. Din hija xi ħaġa nistgħu nibnu flimkien. Ġifieri, preżunzjoni ta' diligenza professjonali li jaqa' taħt ir-rekwiżiti li għandna hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-tweġiba ċara li tajtna. Andreas, inti ti konkludi u tgħid ħaġa dwar bidla fl-iskeda. President, naħseb li għanna nużaw l-24 minuta li fadal u għandi diskors preparat li qed ċajta. Mela, President, ritnajt li jena kontent li tista' taqbel mal-approċ li jena ħadd u naħseb li għanna niddiskutu aktar il-mistoqsijiet li inti għajjimt fil-kommenti tiegħek. Għal darboħra nixtieq nirringrazzja l kollegi illi abbozzaw dawn in-noti kif ukoll is-Sur Schmidt u l-kollegi l-oħra. Is-Sur Mandes jgħid illi u oġbu rapport tiegħi imma jixtieq jara eżenzjoni tal-businesses iż-żgħar Eh, mill-obbligazzjonijiet sproporzjonati li hemm. Jiena nafhom daw l-isproporzjonamenti li hemm. Issa nistgħu niddiskutu wkoll dwar l-SMEs imma naħseb li dan jista' ikun diffiċli s-sur Engström tana spjega aktar wiesa u jissu jiproponu jiproponi rakkomandazzjoni minn flok direttiva għaliex u iħoss illi ekk ikun aħjar biex ta' gwida fuq is-sigurtà ċipernatika. U jgħid li l-direttiva jista' ikun tista' tkun l-aktar għodda aċċettabbli u jiena naqbel miegħu hemmhekk ukoll. Jien ottimista b'daw iż-żewġ pożizzjonijiet. Nirringrazzja koll Giuseppe illi miegħu ħdimt f'dan il-kumitat anki waqt il-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi u għamel xi punti. Id-direttiva wara l-emendi li għamilt jiena tfisser li il-provedituri f'setturi kritiċi li evalwaw l-infrastruttura tagħhom bħala waħda li ġiet esposta għal sitwazzjoni kritika fil-komunità ċibernatika, dawn iridu jirrapportaw inċidenti ta' natura sinifikanti. Iġifiri se jkun hemm tnaqqis fl-iskop, fl-ambitu, għalix neħejna żewġ setturi l-Komissjoni eh, kienet daħlet, issa naraw jekk dan din kienx dan kienx il-metodu tajjeb jew le. Umbagħad f'dan il-flambitu limitat m'hemmx obbligu ta' rapportaġġ fid-dettall. Jiena naħseb imma li għandu jkun hemm xi ftit obbligazzjoni li tirrapporta inċidenti sinifikanti għax inkella l-affari ma taħdimx. Issa tina ħaġa bitnaqis tal-ambitu ifisser li l-amministrazzjoni pubblika mhux qed taqa' taħdan l-ambitu. Jiena nemmen illi huma irridu jilħqu ma' dawn l-obbligazzjonijiet fin-natura tagħhom, iridu jassiguraw li jipproteġu l-infrastruttura kritika. U rigward il-100% amministrazzjoni pubblika, Irridu naraw kif se nindirizzawa, sissa għadha mhix inkluża hawnhekk u mbagħad naraw kif din l-infrastruttura tiddependi għal eh, dawk is-setturi li qegħdin f'periklu ta' cyber attacks. President, għandna diversi possibilitajiet biex nikkonkretizzaw ċertu punti li fuqhom forsi ma naqblux naf li f'stati membri hemm eh, raġunijiet tal fejn jixtiequ aktar jew inqas hemm oħrajn li jridu ineħħu d-direttiva kollha. Imma kif qal sur Engstrem, naħseb bħala parlament ma nistgħux ngħidlu isma' dan li qed ngħidu hawn diffiċli wisq, naħseb li għandna responsabilità biex nassiguraw li ċ-ċittadini tagħna isiru kunxi mill-obbligi tagħhom U aħna nassiguraw li dawk l-infrastrutturi li huma kritiċi għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna jidħlu fl-iskop ta' din id-direttiva. Jiena kelli diversi laqat fix-xahar li għadda rigward din l-infrastruttura kritika. Sentik eżempju, kien hemm min qalli li kellna ninkludu kol il-medja hawnhekk għaliex f'sitwazzjoni ta' kriżi in-nies irid ikollhom aċċess għal pereżempju ejja ngħidu l-BBC. Imma jekk il-BBC ma jaħdimx huma jistgħu jaraw mbagħad is-CNN jew media oħra. U allura dejjem il-possibilità għaċ-ċittadini li dejjem imorru għal għażliet oħra naħseb f'żoni speċifiċi biss u naħseb dawn huma inklużi hawnhekk huma kruċjali u hemmhekk ir-responsabilità tagħna li nħarsu lehom u naraw x'tip ta' sigurtà ċibernatika rridu naraw fihom. Jiena nixtieq li darba li ġeja niddiskutu wkoll xi ftit emendi milli se tippreżentaw intom. Issa għadna ma ddeċidejniex jekk sammorru għall-24 ta' settembru jew l-ewwel ta' ottubru għad data ta' skadenza ta' emendi, issa nħallija fidejk, chairman, jiena nippreferi l-24 chairman għaliex naħseb li aħjar naġlu milli nqogħdu nistennew eh, għal żmien twil. Id-direttiva ġi proposta f'Ġunju allura minn rrit jaqra kellu ċans l-24 ta' Settembru itkun tajba. Umbat nistgħu nivvutaw f'Diċembru ħalli bat ikun hemm diversi xhur biex stati membri jkunu jistgħu jaqraw eh, l-ewwel qari. Għalek jena eh, nħares l qodim lej diskussjonijiet li għatridu jiġu u nirringrazzakom tal-attenzjoni. Naħseb li data tal-24 ta' settembru hija raġonevoli. Jena naħseb illi għandek tamel kuntat mal-komitati mal-arkem jista' jkun, għandhom rapporter est u tgħidilhom illi għandhom iħaxfu xifti t-xogħol Eh, meta wieħed jikkonsidra id-dewmin fil-direttiva tal-protezzjoni tad-data ejja ma nħallux l-istess ħaġa tiġri hawnhekk. Forsi la dik damet ħafna jistgħu jiżaw il-ħin biex jindirizzaw affarijiet importanti bħal dawn. Mela ħanara kif se timxi u jekk ikollok bżonn lajnuna tiegħi biex nitlaqa mal-President u rapporter eh, designat lest li namela. Mela, minnaħat tal-Kummissjoni, aħna ngħidula li rridu nimxu fuq din il-bażi u nixtiequ nibdew diskussjonijiet mal-Kunsill malar kemm jista' jkun. Naħseb is-sur ġvaba mill-biċċa xogħol tajba ħafna biex mexa dan, grazzi ħafna tal-li ġejtu Hawnhekk illum wara l-offsinar dan waslinna għal tmiem ta' xogħol tal-lum illa għalimis tal-kumitat se jkun nhar l-erba' 25 ta' Settembru mid-9 ta' filgħodu sa' 6 u nofs żewġ sessjonijiet u mbagħad fis-26 ta' Settembru mid-9 sa' 6 u nofs ta' fil għaxija se nkun qed nivvotaw eh, nar l ħamis fl-10 ta' filgħodu. Ġifieri grazzi ħafna ukoll il-dawk li kienu qed inseguna online. Nawguralkom il-komplement tas-serata tajba.